Buongiorno a tutti. L-odra tajba lil kulħadd, sinjuri nistgħu nibdew bil-ħidma tagħna, tieni parti ta' sessjoni ta' Marzu u komunikawkom l-ewwel punti tal-aġenda ġifir il-ħidma tal-uffiċċju tal-koordinaturi il bira fil-fatt iddeċidew fuq il-punt marbut mal verifika tal-proċedura li aħna adottajna biex nażlu il-petizzjonijiet sabiex bekk ix-xogħol tagħna jkun aktar faċli u sostenibbli u anki biex inkunu konformi ma' l-opinjoni li ntalbet mill-servizzi legali tal-Parlament li resaq objezzjoni għal proċedura tagħna li ġiet adottata fuq is-suġġeriment tal-DigiPol u rew eh, tawna u rewna alternativa possibli li nistaw nużaw sabiex nsibu soluzzjoni għal problema. L-proċedura alternativa tikkonsisti biex nevalwaw l-ammissibilità jew inqas ta' dawn il- pożizzjonijiet, ġifiri mhux ħajkossir distinzjoni bej il-petizzjonijiet u dawk li mhumiex petizzjonijiet, ġifiri il-mozzjonijiet li ħaj u minnaħat ta' ċittadini fiħdan il-kumitat tagħna ser xorta waħda jitresqu għall-evalwazzjoni minnaħat tal-membri tal-kumitat. Iġifiri, mal-agenda tal-lum ser ikun hemm lista sħiħa ta' pożizzjonijiet minħa tal-ċittadini sabiex bekk sabiex bekk ikunu jistaw jiġu evalwati minnaħa l-oħra mbagħad il-komitati ta' dan il-membri ta' dan il-kumitat ikunu jistgħu jiddeċidu. Din hija l-proposta li kien hemm ftehim fuqha minnaħa tal-koordinaturi li aħna ser inresqu lil eh, ħammur quddiem il- eh, servizzi legali tal-Parlament sabiex aħna naraw li nżomma konformi ma' trattat u anki il-proċedura tal-Parlament tagħna. Il-kollega Hawking Hawken, joġbok. Dak li inti suġġerejt huwa tajjeb aħna nistgħu ngħidu li m'għandniex possibiltajiet oħra, jien naħseb li importanti li ngħidu li din deċizjoni deċiżjoni politika, jiġifieri kan nix insegwu l-liġi jew le. Aħna bil-forsi rridu nsegwu l-liġi u nżommu magħha jekk il-qorti tal-ġustizzja u servizzi legali għamlu ċara, mela hekk iridu nagħmlu għalhekk nirringrazzjak allura rridu nsibu mod kif aħna nkunu nistgħu nagħmlu proċedura mħaffa sabiex bekk eh, ovvjament aħna nkunu nistgħu nerfaw responsabilta' tagħna. Il- Importanti ma jkollniex eh, proċess twil, neliminaw dawk il-petizzjoniet li mhumiex eh, tajbin u nkun nistgħu nimxu il qoddim Grazzi tassew, għal onervoli Oken, issa tu it-tieni punt eh, li e, rtnajdilkom u li rridu konsiderazzjoni tal-petizzjoni fuq id-diżastru fiż-żona ta' Smolensk. Anki hawnhekk il-kumitat talab e, opinjoni tal-Uffiċċju ta' Servizzi Legali u il-servizzi legali ikkjerifika l-ammissibilità minnaħa tal-mem tal-komitat u entita' waħda jek biss tista tista eh, tajdna kiex ammissibbli jew le tali talba. Allura, koordinaturi valutaw il-mertu tal-petizzjoni u ddikjaraw din il-petizzjoni ammissibbli u mbagħad nidu mill-ġdid Eh, laqa tal-koordinaturi biex jieħdu d-deċiżjoni għal meta u ma ser kollom id-diskussjoni fuq din il-petizzjoni. Kien hemm żewġ petizzjonijiet li um- u li tqis importanti ħafna l-ewwel waħda l-petizzjoni tal-dwar il-ftejn tal-akta u t tini waħda il-petizzjoni fuq il-ftuħ ta' ta' impjant fejn eh, jiġi eh, eliminat l-iskart f'żona fl-Italja, emmek u kolet isir xol mill-gruppi tal-ħidma fuq il-liġi ta' Malkosta fi Spanja, fl-ħar minnet inqabel li jitress titressa itra l ministru kompetenti din l-itra fil fat ser tindbat minn hawn ftit ta' żmien ieħor u aħna rridu naraw ukoll nitkellmu dwar l-istedina tagħna lill awtoritajiet Spanjoli biex ikollna konfront mal-awtorità lokali responsabbli. Xtaqt ukoll ninfurmakom kif għamilt il-bieraħ. Iġifiri, waqt is-sessjoni ta' Strasburgu kif għamilt is-sena li il-ġimgħa li għaddiet mal-President Schulz fejn jiena tkellimt fuq il-kwistjonijiet l-aktar delikati fejn il-komitatet li l-komitatet jindirizza u kellu jihdu sem ukoll mid-diskors ta' insedjament tal-President Schulz l-ewwel punt fil-fatt jorbot għal post wieħed, post prinċipali tal-Parlament li hija waħda mill-punti li qajm il-President Schulz u huwa fl-interess ta' dan il-Kumitat għaliex aħna na petizzjoni tresqet minn madwar miljun ta' ċittadini u l-ewwel waħda għandha x'taqsam ukoll mal-inzjattiva popolari rigward liema punt eh, li li jiena jiena ressaqt lill-President Schulz anki is-suġġett ta' diskussjoni li hija miftuħa fiħdan il-Kumitat afko rigward il-modifika il-bidla tar regoli. Issa, ir-responsabilità fiħdan dan il-Kumitat ju eh, koll naraw l-implementazzjoni ta' xogħol ta' dan il-Kumitat. U anke rridu naraw li naraw dak li introduċa l-President Schulz meta huwa tkellem għall-ewwel darba bħala President u jiena hemmhekk rrit nerfa responsabilti għaj sabiex nġildu fuq daw iż-żew suġġetti tant importanti. Rigward l-aħħar punt fuq l-agenda, l-organizzazzjoni tax xogħol tal-Kumitat għal żjarat fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea meta jkun hemm missjonijiet, il-bira fil-fatt ġew infassla numru ta' proposti, pero għadu ma ġiex deċiż fuq il-pakket definitiv ta' żjarat li jdu jsiru għalhekk il-destinazzjonijiet li ġew identifikati fl-2011 huma ikkonfermati, ġew ikkonfermati u rridu niskedawhom sabiex nirrispettaw il-ħtiġijiet ta' kulħadd, ġifieri il-pajjiżi li ġew identifikata l-Franċa, il-Franċa, Spanja u l-Polonja. U anki nevalwaw ukoll l-opportunità biex indaħlu fiħdan daw iżjarat tip ta' konfront għal dak li huma petizzjonijiet li huma meqjusa delikati jew sensittivi nittama li inkun nista naqdi dan ix-xogħol bid-deċiżjoni tal-koordinaturi, il-koordinaturi wkoll ħadu impenn li jresqu il- juru lill presidenza u jatu indikazzjoni u mbagħad il-presidenza tevalwa u tara tistax toħroġ bi proposta fil laqa li mistal koordinaturi jiena m'għandix iktar punti x'inħabbrilkom. U il-kollega jar jixtieq jitkellem. Grazzi tassew, Signor President. Mela fil-qosor nixtieq nirringrazzjak għal dak li għamilt f'dak li ju l-inizjattivi ta' ċittadini Ewropej u r-rwol tagħna f'dan il-qasam għax inti qiegħda tiġġieled bisħiħa lina. Għalhekk nirringrazzjak għal dak kollu li għamilt u inti għandek l-appoġġ tagħna f'dan ix-xogħol tiegħek. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzjak u jien nixtieq nappoġġjak ukoll bisħieħ. Nixtieq ngħid fil-qosor u nixbet l-attenzjoni tal-Kumitat li jina kont rapporter u anzi xedu rapporter għal kwistjonijiet ta' kostituzzjonali fil-Kumitat Afko u l-Kumitat qed jaħdem għall implementazzjoni tal-inizjattiva taċ ċittadini u din għandha tiġi indirizzata anki fiħdan il-Parlament jidher li l-proposta donna qed teskludi il-Kumitat tal-Petizzjonijiet bħalissa. il konferenza tal-kapital komitati għandha titqis u l-kumitat tagħna għandu jitqis ukoll. Aħna kena diskussjonijiet konġenti dwar, dwar din il-kwistjoni u għalhekk issa naħseb li importanti li nresqu l-kol flimkien emenda u nuru talba tagħna fiħdan il-pala fisem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet. U l-membri individwali saw jkunu involuti biex jiddirizzaw kwistjonijiet ehm, marbuta ma' ċertu petizzjonijiet jien naħseb li hawnhekk għandna uninamità f'dan il-kumitat u aħna ma rridux li konna din it-tip ta' proċedura li kienet tħabret, aħna dnula lil lafka u xini l-proċedura tagħna u rridu li din il-pożizzjoni titressa u nirpruvaw naraw x'tip ta' kompromessi nistgħu nilħqu. u anki u wkoll mal-gruppi politiċi u naraw x'inhi l-opinjoni tagħhom rigward dan. Aħna rridu nassikuraw li għandna proċedura tajba u li tinvolvi l-kumitat tagħna. Speċjalment minħabba li daw l-affarijiet qed jaffettwaw iċ-ċittadini, aħna rridu nkunu tibta pont bej ċittadini u l-istituzzjonijiet, ġifri aħna f'kull stadju rridu nkunu involuti. Iva, grazzi tas Il-ġimma fil-fatt hija l-aħħar ġurnata biex wieħed ikun jista' jressaq l-amendi. U għalhekk aħna rridu nassikuraw li aħna ser inresqu l-amendi tagħna u li jkonfermaw il-pożizzjoni li inti għadek kif semmejt bħala l-xewqat tal-kumitat tagħna. Grazzi tassew, jina xtaqt najt kelmtejn rigward il-missjonijiet li provaw ifittxu il-fatti x'inhuma. Aħna ma kellniex laqat uffiċjali fil-kapitali, aħna ser insegwu il-petizzjonijiet. Però ma nafx hekk fimtek x'tajjeb, jiena nittama li aħna insegwu il-petizzjonijiet immorru fil-reġjuni u naraw x'inhu jiġri. Mhux noqogħdu biss fil-laqat. Kif tafu però aħna naftit ħin. Preċiżo eh, cosa ho detto. Ħani preċiża dak li għat. L-erba pajjiżi li aħna semmejna l-Franza, il-Germania, Spanja u l-Polonja daw ġew mażula fl-2011 bħala destinazzjonijiet biex ikun hemm żjarat istituzzjonali skambji ta' arfin ma' realtajiet ta' daw il-pajjiżi biex naraw x'inhu jiġri. Ma kellniex iż-żmien biżejt u laqas il-possibiltajiet biex namlu daw iż-żjarat għall-2011 aħna ikkonfermajna dawn id-destinazzjonijiet u il-bira il-koordinaturi minħabba numru ta' minħabba dak li għallum gruppi oħra ippruvaw jaqdu dawn iż-żjarat flimkien ma' missjonijiet investigativi fil-pajjiżi ta' destinazzjoni marbuta ma' ċertu petizzjonijiet li tresqu. You know, I never think we made the... Ma nafx, ma jien nasab aħna ma' minna deċiżjoni li noqogħdu nqattaw ħin fil-kapitali, aħna m'għandniex żmien, m'għandniex ħin qogħdu morru fir-raġuni nagħmlu dan ix-xogħol. Jien naħseb li jrid ikollna aġenda fil-laqa tal-koordinaturi għax aħna naħseb li għandna nsegwu l-petizzjonijiet u nippruvaw insibu iċ-ċittadini mhux ikollna tip tal laqat uffiċjali. Eh, jiena aħna kellna proċeduri fil-parlament dan jisu qattajna ħafna ħin konna morru namlu daw il-żjara eh, ta' kortezija, ma dak mux xol, aħna suppost komitat tal-petizzjonijiet. Allura għanna nizlu din il-kwistjoni fil-agenda. Pero skużani, sinjura, għanti jettajt dik perspettiva tijak. il deċizjoni t-tihdet is-sena li għaddiet bħala presidenza jina kont weġġibt għal pozizjoni tijak u fil-fat ressaqta mal-konferenza tal-presidenzi u semmejta. Issa d-deċizjoni tihdet is-sena l-oħra marru fid-direzzjoni li jisiru zjarat li kienu supplementari barra l-missjoniet investigattivi, ġifiri aħna għadna fil-kondizjoni li nbidlu id deċizjoniet tagħna dejjem jekk ikun hemm il-ftehim tal-koordinaturi. Għalhekk jien qed li hemm ipotezi li ħarġet il-bira fil-għaxija minħabba ċertu koordinaturi sabiex isiru zjarat u missjonijiet investigattivi fl-istess waqt ma dawn il- pajzi eh, il-pajzi li semmejtilkom. Issa nat il-kelma l-Onorevoli Jar. Forsi tistaw tkunu daqxej flessibli, jekk aħna. Inkunu sinċiri ma' nanfusna. Ta' sikwi taħna jkollna ideja tajbin ħafna, pero xi drabi aħna għal raġuni ta' organizzazzjoni ma jirnexxilniex norganizzaw vjaġġ jew żjara u ma jirnexxilniex eh, niksbu biżejjed parteċipanti Pero ma naħsibx li aħna kanċellajna xi ħaġa li ma milniex għax ma kellniex eh, bizziet appoġġ jew affarijiet bħal dan, aħna ovvjament rridu nikkoordinaw l-aġendi tagħna, rridu nkunu kemm xejn aktar paċenzjużi b'dan dis-sitwazzjoni, rridu nassikuraw jekk aħna se norganizzaw żjara niksbu bizziet parteċipanti. Irrid ikollna aġenda utli u irrid ikollna ħin xieraq biex naqdu dawn l-affarijiet. Inutli noqogħdu nargumentaw dwar affarijiet li jistgħu jaqlaw konflitt. Għedix li hawn aktar konflitti tajt il-President f'dak il-każ naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tal-lum li hija il-votazzjoni fuq il- punt tal-kollega Merkis mela fuq il-punt ta' qabel tajt kollega oħra. Permetti li narek fimtek sew Jiena ma minix president fil-grupp tal-koordinaturi, allura ma kellniex ċans niddiskutu dan il-punt. Inti qed tissuġġerixxi li ma mmorrux għal dawn il-fact-finding missions għaliex m'għandniex ħin. Le, minix qed niproponi xejn minn dan. Jiena qed ngħidilkom xi proponew il-koordinaturi. U ma għamitx diskussjoni l-kwistjoni tal-ħin fejn iġifiri ser namlu bidla bejn missjonijiet ta' investigazzjoni minn flok dawk ta' fact-finding mission. Eħt nit nitkelmu u kol minn deċizjoniet li tiħdu sena li għaddiet. U aħna għedin najdu li anki nkun nistaw forsi namlu zjarat fil-pajizi differenti, dawn il-pajizi ġew identifikati e, eh, sena l-oħra skont il- il-laqa tal-koordinaturi tas sena l-oħra u dawn il-pajjiżi għandhom jibqgħu hemmhekk. Ċfri hemm possibilità għal missjonijiet oħra, u bat jkun hemm votazzjoni fuq u mbagħad hemm possibiltajiet ta' żjarat jekk aħna ovvjament irridu nkomplu nimxu fuq id-deċiżjoni li tieħdet mill-koordinaturi s-sena li għaddiet. Issa jekk il-koordinaturi u anki dan il-komitat għandhom l-intenzjoni li bidlu eh, l-ordni tal-affarijiet, dak il-kas il-Kamra tiddeċidi fuq dan il-punt. U f'dak il-kas nibdlu. l onorevli Bossinaro. Signor President, jider li il-żjarat u l-fact-finding missions huma differenti teoretikament, kemm fuq livell ta' istituzzjoni, għandhom definizzjoni differenti. Allura, jiena naħseb li inaċċettabli inaċċettabbli li meta aħna nżuru pajjiż ma niltaqgħux ma' petizzjoni dawk li resqu l-petizzjonijiet ma nħarsux lejn ċertu punti prinċipali li iwasluna biex immorru f'dawn il-pajjiżi, allura tkun ħaġa inutli li morru l-Polonja, meta aħna nafu li ir-raġuni għalfejn għandna nżuru l-Polonja i din il-kwistjoni tal-proġett tal-minjiri tal-faham. Franza jew Spanja, meta aħna nżuru pereżempju l-Italja, ir-raġuni għalfejn aħna nżuru l-Italja u biex ikonna kontinuita mal-fact-finding missions li saret fil-kampanja. Iġbri għal biex imorru f'ċertu stati membri bla raġuni, bla sens, aħjar nġemaw il-flus tal-Parlament Ewropew ma nivvjaġġaw xejn. Għalhekk irridu naqdu fl-imkien daw iż-żewġ dimissjonijiet, ġifieri żjarat fejn aħna niltaqgħu ma' uffiċjali, però anki niltaqgħu ma' dawk li resqu l-petizzjonijiet sabiex nuru rispett u konsiderazzjoni li ċittadini f'dawn il-stati membri rispettivi. Għalhekk jien opponi li jkollna kwistjonijiet marbuta ma' vjaġġi għal protokoll biex ikollna dan ir-red carpet għall-MPs. Jina naħseb dini ħaġa li mhix neċessarja u m'għandix valur politiku. Jiena nixtieq nilaqdu daw żewġ elementi ikollna pakket forsi iqsar ta' zjerat li iwaslu għal missjoni ta' fact-finding imma biex inkunu effettivi. U mux immorru nżuru l-uffiċjali tal-gvernijiet tagħna u daqshekk, grazzi. Iva, jien naqbel miegħek mija fil-mija, naqbel mal-proposta li ħarġet mill laqgħa tal-koordinaturi għalhekk fuq il-punt. Ħanala hawn u issa ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hija il-votazzjoni fuq il- is-sena Is-sena Ewropea ċittadini, rapporter għanna l-onorevoli Salavrakos, jixtieq jitkellem rapporter qabel ma naddu għal votazzjoni? Grazzi tasse, Signor President. Nasab li aħna nixtiequ naħdmu l-kol fl-imkien dwar dan. U naħseb li ħaġa importanti għal rapporters biex naħdmu mod konġuns biex sabiex bekk niksbu l-aħjar riżultati. L-Onorevoli Salavrakos, mela, grazzi. U ħaniftħu il-votazzjoni. Tuno del kollega Mayer, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene e respinto. Emendamento 4. Mela mardiċ. Pastor Mayer, favore, kontra, astenzjonijiet mardiċ. L-ewel kompromess dawk li favore favur kontra astenzjonijiet għaddiet.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 Mela niftħu issa nistgħu nagħlqu l-votazzjoni. È approvato. Addiet. Emendamento. Emenda er... 17 favur, 7 kontra. Addiet. Emenda 54 ta' Zanoka minu a favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 67 Kolarska Bominska a favur kontra astenzjonijiet għaddiċ emenda 55 issa taqa, issa naddu għall-emenda 56 ta' kolla skabaminka favur kontra astenzjonijiet għaddit. Tini eh, kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 15 Salavagrassos favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 58 issa ħataqa. Emenda 59 beke favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 61 zad noka ma favur kontra astensjonijiet maddeċ. Emenda 60 Kolarska Bombinska favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 62 meje favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika. Niftħu il-votazzjoni fuq din l-emenda 62 ta' meje. Chiudiamo la votazione. Nalqu l-votazzjoni. L'emendamento è respinto 15 voti. Mistax kontra disa favur ma deċ emenda 63 kolaska Bambinska favur kontra astenzjonijiet għadiet emenda 64 Valessa favur kontra astenzjonijiet għadiet emenda 65 Bazesku favur kontra astenzjonijiet għadiet emenda 66 beke favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 68, Korarska Bombinska, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Kompromess numru 3, favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Emenda 70, meja, favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 71, Zanoka, favur, kontra astenzjonijiet ma deċ, skużawni, 17 zalavrakos favur kontra astenzjonijiet ma deċ, emenda 72 beke favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 18 zalavrakos favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 19 hemm proposta bil-fom fuq l-ewwel perjodu hemm xi ħadd li huwa kontra l-emenda bil-fom le għalhekk nivvotaw fuq din l-emenda 19 hekk kif inhi emenda ta' minnha ma' favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 73 Bazesku favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 74 Nedelċeva favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda ta' Beke 75 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 76 ġitirtirata 77 Kolanska Bobinska minnum a favur kontra astenzjonijiet għaddit. Kompromess numru 4 minnum a favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 20 sala barros minu a favur kontra astenzjonijiet għaddiet 81 tira tirata 82 zanoka favur kontra astenzjonijiet maddiċ 83 bi emenda bil-fom hemm li ma jaqbilx ma din l-emenda bil-fom, mela nivvotaw fuq u 80 ek fini emenda ta' minnu favur, minnu kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 23 Kolanska Bombinska favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Emenda 24 kolanska Bombinska favur, kontra, Assenzjonijiet għaddit. Emenda 25 ta' meja minu għafavur, minu kontra. Min jasteni mela għaddit. Emenda 26 ta' meja favur, kontra. Astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 1 sal skos, minu għafavur, minu kontra Astenzjonijiet għaddit emenda 2 Salavrakos minn favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 3 ta' Salavrakos minn favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 4 ta' Salavrakos favur kontra astenzjonijiet għaddit emenda 27 ta' Meja favur kontra astenzjonijiet maddiċ 28 ta' meje favur kontra astenzjoniet maddiċ 29 vetmen minn ma favur kontra astenzjonijiet għaddit 30 meje favur kontra astenzjoniet maddiċ 31 meje favur kontra astenzjonijiet għaddiet 33 ta' Becker minn ma' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Mel namlu verifika elettronika fuq din l-emenda 33 ta' Becker nista' niftaħ id-votazzjoni. ġiet approvata 15 favur 8 kontra għalhekk għaddit. 32 ta' meja minn ma' favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Amenda 5 vrakos minn ma' favur minn kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 34 ta' bazesku minn ma' favur kontra astenzjonijiet għaddit. Amenda 6 ta' vrakos minn ma' favur kontra min huwa kontra namlu verifika elettronika xiek ma tollux idejkom ma nkunx nista' not. Emenda sitta sala Veracross niftaħ il-votazzjoni issa. Votajtu mela nalqu il-votazzjoni. L-emenda maddiċ 13 kontra 10 favur. Seba sal-avrakus favur kontra astenzjonijiet għaddit 35 ta' mejjer favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 37 minwa favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 8 ta' sala brakos minn ma' favur kontra astenzjonijiet verifika elettronika. Nivvotaw fuq 8 eh, ta' sala brakos niftaħ il-votazzjoni. Ivvotajtu nalqu il-votazzjoni. 13 kontra 9 favur maddiċ. Emenda 36 zanoka minu ma' favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 38 bazesku favur minu a kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda numru 10 stalavrakos minu ma' favur minu ma' kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 10 stalavrakos favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 39 beke favur kontra astenzjonijiet għaddiet emenda 40 ta' minu minwa favur għa kontra astenzjonijiet maddiċ Kompromess numru 5 għa favur għa kontra astenzjonijiet għaddiet Kompromess numru 6 għa favur għa kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 45 valesa minn favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 46 beke favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 12 ta' sala brakos minn favur kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 13 sal-avrakos minn wa favur minn wa kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 47 ta' beke minn wa favur minn wa kontra astenzjonijiet għaddit, emenda 22 ta' Kolalska Bobinska minn wa favur minn wa kontra astenzjonijiet għaddit nivvutaw issa fuq il-rapport kollu kemmu niftħu il-votazzjoni elettronika u l-votazzjoni aħħarija. It's okay? Outside. 21 voti a favor. Wieħed u 20 favur, vot kontra, nixtieq nifraħ il-rapporter Sala Braco sal-ħidma tiegħu, nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha. Si chiude la sessione di voto. Kollegi, vorrei. Kollegi, nixtieq li issa nissuktaw bil-ħidma tagħna. Punt li jmiss fuq l-agenda tagħna punt numru 13, rapport annwali tal-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet eh, għas-sena 2011, rapporter Ċiċisse u sena ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli Ċiċisse. Thank you, Madam Grazzi ħafna, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox nixtieq jiena nesprimi tama peress li l-punt numru 13 fuq eh, l-agenda tana mxej sinifikanti dwar is suċċess ta' dan il-punt dina l-opportunitajiet għal kollegi sabiex jesprimu l-opinjonijiet tagħhom jekk għandhom opinjoni dwar x'għandna ninkludu f'dan ir-rapport. Suppost uh, Dan ir-rapport għandu jkun fih il-fatti biex fuq dak li għamilna is-sena l-oħra. U peress li dina diskussjoni preliminarja nittama li se nisma il-femmit tal-kollegi ħalli bekk nkun nistgħu ninkludu fl-abbozz tar-rapport. Ma rridx noqgħod nantiċipa l kontenut se jkun ovvjament Leslie nisma' l-opinjoni tal-kollegi u nista' nagħlaq hawnhekk. Thank you, Madam Chairman. Grazie. Il-primo Mela, naddi nixtieq nirringrazzja l-Onorevoli Chichester sa naddi l-mikrofon l honorevoli Oaken. Thank you very much. have... Grazzi ħafna, Iva, nixtieq uh, ngħid li għandi xewqa waħda biss li l l-affarijiet konkreti. Jiġifieri dan ma l-vantaġġ bda ta' dan il-kumitat li inti qed tkopru każijiet il komitat l-oħra qed jitkellmu dwar prinċipji imma aħna tinkopru każijiet għalhekk irid ikollna petizzjonijiet u dawn il-fact-finding missions ħalli bekk kulħadd jista' jara li aħna eh, qed mm, naħdmu mhux nitkellmu biss din għax-xewqa tiegħi Jiġifieri ngħidu li ma petizzjoni għandha tiġi msemmija. U għandna nitkellmu dwar is smiħ li kellna wkoll fuq l-applikazzjoni dwar id-drittijiet tal-bniedem peress li is smiħ kien ferm interessanti jena kont l-unika persuna, kont qed nirrepreżenta nofs biljun persuna daqsxejn imbarazzanti, imma kien smih vera tajjeb. Grazie Grazie ħafna l-Onorevoli Preda. Grazie ħafna, grazie President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja Sur Ċiċisse għal din l-introduzzjoni li tana u għall-istedina li jagħmel ukoll lilna sabiex nitkellmu dwar l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fl-2011. Issa dina l-ewwel sena tiegħi b'dan il-kumitat u dak li nixtieq ngħid hawnhekk li 1027 petizzjoni ġew imresqa fl-2011 mill-Ġermanja, l-Italja, l-Polonja, Spanja, ġifiri dawk il pajzi l-iktar għandhom ċittadini fihom fl-Unjoni Ewropea. Tamel sens eh, minn punto di vista tal-istatistika ġifir press li għandhom l-iktar popolazzjoni hemmhekk li jgħixu fil-pajis. Il-petizjoniet fuq l-ekonomiji kienu ħafna wkoll fuq l-ekonomija U din ukoll tagħmel sens minħabba l-kriżi ekonomika li għaddejja minna l-Ewropa. Issa jekk ninkludu l-Karta Drittijiet tal-Bniedem u mbagħad it-Trattat ta' Lisbona, u id-dħul tal-Unjoni Ewropea, l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea din il-karta tat-tijiet tal-bniedem din tat opportunità li t-ċittadini Ewropej. Ta' spess ċittadini resqu petizzjonijiet li jaqgħu barra mill- kompetenzi tal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li rridu aħna ċertaw li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali ħallibek nkunu nistgħu nagħtu tweġibiet li huma effettivi nistgħu nkunu wkoll imparzjali. U dan huwa lan dan huwa lan li qed nagħtu lilna infusna kull darba. Ta' spiss eh, nisimgħu mistoqsija dina saret ukoll fi żjara saret fir-Rumanija. Ġifiri li dawn affarijiet se jitniżlu fl-istorja tal-ħidma tal-Kumitat, ġifiri libertà tal-istampa sur eh, Bostinaru dana saħaq fuq l-importanza tal- l-istudju ta' din il-kwestjoni fl-2011 il-petizzjonijiet fuq il-libertà tal-istampa fir-Rumanija Kien hemm ħafna għal rumanija sitta għall bulgarija u petizzjoni għall-Italja. Iġifiri liberta tal-istampa ma tapplikax biss għal-Rumanija ma pajizi oħrajn u ma naħsibx li għanna bżon aħna nkunu vera parzjali ġala darba nirċivu dan id-dokument mis-sur Chichester rridu nippruvaw niksbu aħna bil-lanċ u mhux nippruvaw aħna ninjoraw xi pajjiżi partikolari għandna bżonn aħna li jkollna deskrizzjoni bilanċjata ta' din is-sitwazzjoni. U ma taġobniex li qed nara li dawn il-pajjiżi fil-vant tal-Ewropa jiġu injorati din is-sena se jkun hemm l-ewwel um, inizjattiva min-naħa tal-ċittadini u ħajkun hemm ukoll l adezjoni tal-Unjoni Ewropea fil- għal din il-karta, drittijiet tal-bnidem, l-abbozz tal-rapport hawnhekk u jiena ninstab ċert li r-rapport ħajkun wieħed tajjeb ħafna, grazzi ħafna xattiħor, ieħor, jekk ħadd ma jixtieq jintervjeni sur bċiċista jekk jogħġbok. Thank you very much. Grazzi ħafna President, nixtieq nirringrazzja l-kollegi għall-interventi li dawna għamlu l-kontribuzzjonijiet tagħhom peress li eh, kienu ta' għajnuna u jiena naqbel ma' Sinjora Oken li dan ir-rapport huwa importanti u, u dan ir-rapport irid juri kemm eh, il-kumitat jaħdem u eh, x'jagħmel dan il-kumitat Iva, dawk minna li jatmu fuq dan il-komitat ta' spiss ikunu membri ta' klab selettiv. Specialment dwaqt smiħ, imma mux biss dan il-komitat, imma l-esperienza tijaj f'dan il-komitat jiena naħdem ġo komitati ieħor ġifri il-komitat tal-industrija, per eżempju, li anka jekk is-suġġett ikun ta' interess eh, enormi mhux dejjem faċli u konvenjenti li l-kollegi jattendu is-smieħ naħseb li bħalissa smieħ għaddej fil-Kumitat tal-Industrija ma ovvjament mhux qed nattendi. Jiġifieri dawn l-affarijiet jistgħu jseħħu. Su Nishtiq jiena nseraħ rasek nishtiq najdlek li sen vera naħdem sabiex nikseb bilanċ dan huwa dmir responsabilità tar-rapporter u sen għamil l-anmu tiegħi sabiex nikseb dan il-bilanċ u se nistudja il-punti li inti għajjimt u naċċerta li dawn jiġu koperti b'mod ġust f'dan ir-rapport wara l-iskambju ta' femit li se nagħmel se mm, nibda naħdem immedjatament fuq l-abbozz tar-rapport nittama li dan ir-rapport se nlestih mill-aktar fis possibbli ħalli bekk jista' jkollna diskussjoni iktar speċifika dwar il-kontenut. Għalhekk, President, nixti jiena nirringrazzjak minn qalbi u sakemm ma tixtieqx inti tiddiskuti l-iskeda ta' żmien jiena lest li nħallu l-affarijiet għal diskussjoni li imis. Muchísimas gracias, eh, muchísimas senjor. Grazie ħafna. Sur Chichester. Jekk m'hemmx problemi mela ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda skambju inizjali fuq rapport annwali fuq l-attivitajiet tal-Kumitat tal-Petizzjoni, dak kien il-punt ta' qabel, issa l-punt 14, il-petizzjoni 13-27-2010 Morris Wintz li huwa Franċiż fisem Alsas Natur u GCO Non Mercy grupp ieħor. Hemm tliet firmatari u kien hemm il-digrit tal-Gvern Franċiż fit 23 Jannar ta' jannar 2008 li dikjara xogħol fuq il-bypass il-kbira tal-punent fuq il-biċċa triq li jisimha A355 għal 355 fi Strasburgu. Lesti? Lesti? Jekk jogħġbok. Nadilek il-kelma. Sjan, President. Bonjour. Lodwa tajba, President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, rappresentanti tal-Kummissjoni Ewropea, l-ewwel nett, grazzi, grazzi tal-li biltu biex tindirizzaw dan il-fajl fisem il-Kumitat tagħkom wara li batna etra nhar is-27 ta' frar din is-sena. Iż-żmien għaddej ġmielu U minn l-aħħar smieħ li kellna 24 ta' Mejju 2011 sibna li hemm numru ta' elementi li jindikaw ir-Repubblika Franċiża ser timponi il-bypass il-kbira tal-punent lejn Strasburgu kontra kull xorta. L-Istat il numru ta' kriteri, inqas finanzi pubbliċi, iktar kwalità ambjentali u teknika l-proġett, viabilità ekonomika u finanzjarja tal-konċessjonijiet u miżati nollijiet baxxi. Kien hemm kandidati u wara li kien hemm l kien il-grupp vinċi li ħal grupp. Il-kompetituri skont aħna kellhom iktar kriteri tajbin u hawn għandna litra ta' 27 ta' frar. Il-Repubblika Franċiża lek provit timbotta l-qoddim dawn il-ħsibiet li kellha ikunu xikunu l-konsegwenzi fir rigward is-salvagwardji tal- eh, tat-towd, ir-rospu eh, u l-hamster tal-Ewropa ġifiri ħan intilfu l-biodiversità minħabba dan il-proġett. Peress li imponow dan din il-kampanija, l-istat ħajażel eh, din il-kumpanija li tieħu iktar minn 350 ettaru u ma tagħmel xejn Eh, fil-rigward il-hamster il-kbir tal-Europa, mentri sana fil-kompetitur kienet jitlob 270 nettaru u kien ser salva din l-ispeċi. Dan huwa l-iktar mammiferu meddet li għanna fi Franza u għalek u l-istat jaċċetta soluzzjoni. Nafu l-affarijiet fuq il-post, nafu li l bdiba muster jaċċettaw li jamlu aktar sforzi, jekk fuq kollox l li tiġi imposta fuqhom tkun dik li tieħu l-iktar kwantità ta' art. U għalhekk is-soluzzjoni tkun li jaqtaw qalbhom l-awtoritajiet tal-gvern Franċiż fir rigward din il-bypass. Xorta ta' rashom ħajkomplu jagħmlu dan il-xogħlijiet peress forsi hemm l-elezzjonijiet dal-waqt wara l-bib u ħajamlu dan skapitu ta' telf ta' dawn l-ispeċi li semmejt falsas. Aħna favur li nsalvaw dawn l-ispeċi u niżguraw li d-direttivi Ewropej jkunu implementati kif inhu xira. kelma li l-kollega li ħetkellem dwar l-aspetti legali. Legalment, aħna ma rridux noqogħdu nerġgħu intennu l-argumenti li diġà tresqulkom qabel. Iżda l-ksur ta' direttiva 92 43 ECC li huwa direttiva tal-abitat nista' ndur fuq dan il-punt ntafu li d-9 ta' Lulju 2011 Ġunju 2011 il-qorti ta' ġustizzja sabet lil Franza ħatja li kisret din id direttiva. Din is-sentenza kellha bażi legali, pereżempju fuq proġetti ta' urbaniżmu li waslu għal tawir ta' din is-sit. Il-President jinterromp il-kellima xed jaġġel. President, issa il-kellim jiskuża ruħu jkompli. Kont qed nirreferi għal sentenza b'bażi legali li tajt li ma kienx hemm miżuri biżejjed li ġew adottati sabiex jevitaw it-tawir jew il-qirda tal- eh, ta' siti ta' ta' fej jitamru dawn l-speċi u fejn jiexu dawn l-speċi u għalhekk il-leġiżlazzjoni ma ġietx indirizzata kif suppost. Dan huwa eżempju ċar ta' ksur ta' direttiva. L-Istat xa jissuġġerixxi? Qed jissuġġerixxi xi ħaġa li mhix biżejjed u aħna diġà qed nieħdan f'Mejju tal-2011. Il-miżuri kompensatorji mhux biżejjed u l-Istat ma ħax miżuri li jgarantixxu l-implementazzjoni ta' dawn l-istess miżuri ta' bilħaq li qed jagħmlu din l-għażla li jazlu din il-konċessjoni u din il-kumpanija partikolari Vinci din kienet deċiżjoni mingħajr ma qisu l-miżuri kompensatorja l ispeċi U għalhekk kif tistgħu taraw li tajdu li dan il-gvern Franċiż mhux qed jagħmel dan blebda eh, u għet jinjora l-speċi. U għacħar dan, għet naraw li l-bypass il-kbira tal-ponent ser teqret din l-ispeċi u tkun ġustifikata biss kieku tkun ta' interess pubbliku. Zdada mhux il-każ. Nirreferi mod partikolari għall-an ta' din il-bypass kien hemm studju indipendenti wara grupp msejjaħ TK jissuġġerixxa li din il-proġett partikolari nista' nurikom slides dan huwa raġun ta' Strasburgu għandek iż-żewġ għażliet mingħajr il-bypass u bil-bypass. U tistgħu taraw li l-bidla hija zero, m'hemm l-ebda impatt maħluqa minn din il-GCO, il-bypass kbira tal-ponent. Kien hemm impatt fuq l-ambjent, pruvaw taffu ftit mit-traffiku madwar Strasburgu u għalhekk l-aħħar proposta hija dik li qed nitkellem dwarha u l-proposta li tara fuq l-slajd hija dik li ġiet adottata. L-istat ma xtarx il-konklużjoni ġusti minn dan l-istudju u sfortunatament injora kollha kemm U għalhekk sfortunatament ma stax ngħidu li din hija fl-interess pubbliku jew hemm raġunijiet validi għal dan il-proġett għandu jitkompla. Mem l-ebda raġuni u għalhekk aħna nħossu li hemm ksur ta' direttiva 92-43 ECC. E Kellim ieħor. Sfortunatament m'għandniex ħin nintudu fid-dettall fir rigward il-ħarsin tal-hamster Ewropew u l-ispeċi li semmejt, iżda l gco se jkun ta' detriment kbira l-ispeċi li huma preżenti biss f'din iż-żona u għalhekk hija ta' teddida. Jekk nagħtu ħarsa lejn iż-żona li lin il-Piemont de Vosges il-rotta ta' veloċità għolja ġiet mnedija fl-2009 implementata fl-2010, nixtieq nirreferi għal dan il-proġett. Għandek il-popolazzjoni tal-hamsters f'din iż-żoni homor fuq l-slide u tistgħu taraw l-effetti kien hemm miżuri biex jippruvaw jevitaw li jkun hemm impatt negattiv fuq il-hamsters, iżda xorta waħda tistgħu taraw l-effett fuq il-popolazzjoni u dan kien proġett differenti u taraw li dawn il-miżuri mhumiex kompatibbli mal-lejxin tal-popolazzjoni ta' dan il-hamster Ewropew. Il-GCO għalhekk hija sitwazzjoni kemm xejn differenti. Skużawni mhux il slider li rrid norikom issa mela ħatu ħarsa lejn il-bypass il-bira tal-punent ta' Strasburgu. Din hija sitwazzjoni hemm ftit popolazzjonijiet ta' din l-ispeċi u dan il-grupp ma kellux kuntatti ma' popolazzjonijiet oħra ta' hamsters x'imkien oħra. U din hija xi ħażina għal taħlita ġenetika tal-ispeċi. Jekk ta' ħarsa lejn is-siti kollha fejn hemm hamsters bħalissa fi Franza, dan huwa l-iktar promettenti fir-rigward l-iżvilupp ta' din l-ispeċi. Hija kruċjali ħafna sal-qalba ta' fejn hemm il-popolazzjoni. U dan il-proġett ħaj jaqsam fit-tnejn din is-sit u għalhekk il-hamster Ewropa ma jkunx jista' jitkattar jekk dan iseħħ. Il-popolazzjoni ta' din l-ispeċi diġà hija baxxa u rridu nagħmlu l-almu tagħna biex insalvaw l-hamster Ewropa u nippruvaw naraw li ma jinqeritx. Dan il-proġett tal-bypass hija biss provokazzjoni teddet il-biodiversità u l ispeċi li semmejt. Grazzi. Grazzi ħafna. Qabel ma naddi l-kelma lill-kollegi, nixtieq ngħaddi l-kelma lill-rappreżentanti tal-Kummissjoni, Sur Van de Stam. Grazzi ħafna, President, grazzi membri tal-Parlament Ewropew, grazzi tal-għaddejtu l-kelma. Il-petizjonanti il petizjonanti għamlu sommarju tal-kas, memx għalfejn id interni dak li najdu xet nisugraw. Il-konservazzjoni tal-hamster Ewropew u anke rospo aħdar u spade foot toad. U l-speċi kollha li huma imħarsin mid-direttiva tal-habitats. Ġunju 2011 Franza kienet ħatja li ma protoġġiġ l-speċi tal-hamster Ewropew la miżuri ta' ġestjoni u laqqas irmedju għal din is-sitwazzjoni fid-dawl ta' din is-sentenza. X'direttivi nitkellmu dwarhom? L-artiklu 12 ta' direttiva Habitat tal-habitats fejn l-istati membri rridu jieħdu miżuri meħtieġa biex implementaw reġim ta' ħarsin strett għal l-animali li huma fl annest numru 4. Daw it-tlet speċi li semmejt huma parti minn din il-lista. Dan biex niżguraw li ma jkunx hemm tawir jew irda tal fejn jamru fejn jistriħu dawn l ispeċi X'inhu l analizi ta' dan il-każ? għatnetu segwitu tal komunikazzjoni, Franza għaddetilna xi informazzjoni dwar din il-kwistjoni u l-istudju tal-impatt ukoll fuq ir-rospi kif ukoll il-hamsters. Dan huwa aġġornament fil-fatt tal-2010. Franza għadnilhom xinu ma' miżuri li ridu jieħdu biex jagħmlu tajjeb għall effetti negattivi ta' dan il-proġett biex Jnaqsu dawn l-impatti u jieħdu l-miżuri meħtieġa ta' kumpens li rridu jitqisu. Din hija sensiela sħiħa ta' miżuri iżda l-Kummissjoni talbet aktar tarif minn Franza fuq żewġ punti partikolarment. L-ewwel punt fuq l-effiċenza tal-miżuri rekomandati sissa, irridu jkollna serħan il-moħħ fuq dan u garanziji kif il-miżuri ħajġu implementati minn Franza u l kummissjoni mbagħad jixtieq ikollha garanzija fuq l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri. Dawn il-miżuri ser ser jitlu fis-seħ tas-sew jew le u bħala skeda ta' ħin. X'garanziji għandna? Fuq il-konċessjonijiet u dil-kampanija Vinci rridu l-kwalità tal-garanziji ħana valwawhom U biex nagħlaq, President, nixtieq ngħid il-Kummissjoni ser tkompli tindirizza dan id-dokument fid-dawl ta' tarif li tawna Franza u fuq bażi ta' dan se naraw jekk il-bypass kbira tal-ponent madwar Strasburgu ix qed tikser id-direttiva tal-Habitat. Grazzi, issa nsejjaħ lill membri tal-Parlament Ewropew naħseb is-Sinjura Veljer li għal ewwel kelliema. Jekk jogħġbok. Merci, Monsieur le Président. Euh, Grazzi, President. Ma rridx nsemmi l-fatti, diġà semmini xi xhur ilu, u l-petizzjonanti semmowna x'inhuma l-fatti fuq din l-okkużjoni. Fuq il-punti l-iktar importanti fuq dati għandna sentenza kontra Franza f'Ġunju ta' sen li għaddiet. Din dan huwa moment importanti ħafna x'Franza ma kienx ħadet biżejjed miżuri sabiex tagħmel konservazzjoni ta' din l-ispeċi tal-ħemser Ewropew T-tis-salvagwardja u llum smajna mill-Kummissjoni li saħqet fuq din il-punt li xortat jistennew tarif komplementari minn Franza fuq l-effiċjenza tal-miżuri li jistgħu jiġu rekomendati. Anke garanzije fuq l-effettività tal-miżuri li jista' jagħmel tagħmel din il-kumpanija Vinci u sissa dom ma teħdux miżuri mill-Istat Franċiż meta minn mindu eh, tresqet din is-sentenza. sitt xurilu issa għaddew Ah, siċċur għaddew u fattim ma kien hemm l-ebda salvagwardja għall hamster Ewropew. Madanakollu x-xogħlijiet jidher li għaddejn xorta waħda għal dan il-bypass madwar Strasburgu. Nixtieq fakkarkom li dan il-proġett ilu mistenni għal iktar minn 50 sena, mis-sittinijiet fil-fatt ilhom jarblu kif ħajamlu dan il-proġett u rridu naraw kemm dan il-proġett huwa leġittimu. Hemm studji li indikaw li din il-bypass mhux ser twassal għal sitwazzjoni aħjar fit traffiku lejn Strasburgu ma tanċija tajnuna. Għal darboħra inna naħsbu dwar dan għal 50 sena. 50 sena sabiex dan il-proġett jitwettaq. għet nitkellmu dwar żewġ ġenerazzjonijiet ta' bniedem u fl-istess ħin qed nitkellmu dwar irda ta' speċi ta' mammiferu fi Franza u għawna għet nitkellmu dwar il-hamster il-kbir Ewropew. Għalhekk dan huwa paradoss Analiżi oħra nixtieq naqsam magħkom, jiena personalment jidhirli li f'dan il-każ partikolari l-Istat Franċiż qed iwebbes rasu, irid jgħaddi proġett li ħajqret din l-ispeċi, ma jridux iżommu mal obligi tagħhom ta' direttiva tal-Habitat u l-direttiva ta' Natura 2000, ma jridux implementaw miżuri li ħajselvagwardjaw din l-ispeċi, dawn il-mammiferi, u apparti minn hekk, f'dawn l-aħħar xhur Niddu nżommu f'moħna li Franza b'mod partikolari għandha sitwazzjoni partikolari, politikament, hemm l-elezzjonijiet dal-waqt wara l-bib, u għalhekk l-Istat Franċiż irrit jaġġel ħalli kieku dan il-proċess biex item din il-bypass madwar Strasburgu. Ikunx ikun il-riżultat mill-elezzjonijiet Franċiżi jiġri xiġri ser ikunu eh, ħadu l-azzjoni ma nkunux nistgħu nmorru lura fuq din l-azzjoni fil-ġejjini. U dan huwa sogru għaliex il-pajjiż ta' Franza ħaj jirġa' jinstab ħati mill-qorti u mbagħad jerġgħu joqogħdu jdumu fuq dan il-proġett. L-awtoritajiet tal-Sas, l-Istat Franċiż ma jridx immur lura minn dan il-proġett għax nkella jisom qed iċedu fuq x'idea li ilhom iħadnu għal 20 ta' snin. U għal 20 ta' snin ilhom jgħidulna li din dan huwa proġett neċessarju. Hekk qed jgħidulna. U għalhekk issa Ma nafx jekk il-Kumitat tal Petizzjonijiet jista' jistaqsi l-Kummissjoni Ewropea jpoġġi pressjoni fuq dawn in-nies biex jiksbu l-tarif li għandna bżonn fuq il-miżuri li ser jittieħdu, nġelu li l-Istat Franċiż jwieġeb iktar malajr u naħseb li l-petizzjoni xorta waħda għandha tinżamm miftuħa. Grazzi, Sur Belier, Sur Bulan. Grazzi, President. Memx għalfejn uqt nsemmi il-kas kollu lanqas fuq il-bypass madwar Strasburgu, musa uqt nsemmi kustjoniet kolla, iżda ħadd nota tal-fatt li Franza kienet misju ħatja mill-orti, kellim jajt il-Kummissjoni, il-bypass lanqas misa solvi il-kustjoni ta' traffiku madwar Strasburgu, probabilment dan laqqa se jiġri, ħat nota ta' dan, danna l-fatt li l-proġett ħajkollu impatt fuq il-hamster Ewropew, il-habitat tiegħu f'dan ir-reġun huwa minnu. Nistgħu nistaqsu kemm dan il-proġett huwa raġonevoli fuq l-elezzjonijiet Franċiżi u l-elezzjonijiet parlamentari. Ma nafx kemm hemm rabta ma dan dan il-proġett ilu biex jitwetta għal bosta snin kellna l-elezzjonijiet presidenzjali, parlamentari matul dawn il-50 sena u tkun daqsxejn inġenwa li nsemmu dan il-punt issa bħalek kieku hemm l-elezzjonijiet u għalek qed jagħmlu dan il-proġett. Kien hemm eh, possibiltajiet fejn stajna nagħmlu pressjoni biex il-proġett eh, jitwaqqaf u naħseb li tkun daqsxejn inġenwa li norbtu dawn iż-żewġ affarijiet flimkien. Din is-sitwazzjoni l għaddejja l-50 sena iżda naqbel xorta waħda l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa għaliex xorta waħda qed nistennew iktar informazzjoni. Niltaqgħu llum għaliex għandna elementi ġodda, Kenna l-Kommissjoni li ser tikseb iktar informazzjoni minn Franza rridu nistennu dan, speċjalment fuq il-kumpens li rrid jingħata jew il-miżuri kompensatorji li rridu jiddaħlu fis-seħħ u għalhekk rridu nħallu dan il-punt pendenti u mbagħad nerġgħu nduru fuq iktar il-qudiem kumpens, speċjalment fuq salvagwardji tal-hamster Ewropew, naħseb li marriċ norbod dan mal-politika, iżda kif jidru l-ewwel daqqatajn jidher li m'hemmx m'hemmx eh, affari pożittivi dwar dan il-proġett, iżda jekk hemm miżuri ta' kumpens għal hamster Ewropew, irid ikun hemm minn tal-inqas impatt pożittiv għat-traffiku Meta jkollna dawn l-elementi mbagħad nistgħu nagħmlu revizjoni ta' din il-kwistjoni dak kollox. Merci beaucoup, Monsieur Boulan. Grazie tas Sur Bouillon. Mela aħna smajna bir-reqqa li Sur Bouillon ma nafx hekk il-Kummissjoni forsi tixtieq xtajt xi ħaġa. Mela dawk li resqu l-petizzjoni tixtiequ twieġbu f'dak il-każ għal dak li smajtu tixtiequ ġidu tgħidu xi ħaġa. Iva grazzi tas Sur President. Jiena smajt bir-reqqa li Sur Bouillon. Però Sfortunatament aħna wkoll jiddispjaċina l-moviment politiku li tieħed hawnhekk, però il-konċessjoni ħan nitolbu hija soġġettiva ħafna u din tħaffef il-proċedura kollha kemm hi. Eh, ah, din hija sejba, f'daqqa waħda l-affarijiet din jitħaffu. Nista' nifhem li l-Kummissjoni tixtieq tifhem aktar tifhem iktar il-kwistjonijiet marbuta mal-kumpens u ovvjament aħna mhux biss intukom tweġibiet imma nix untikom ġustifikazzjoni dan it-tieni pjantazzjoni li ġi infassal e, għandna pjantazzjoni għal hamster għandna t-tielet pjantazzjoni issa kalendarju li huwa nfassal li kważi kważi impossibbli għal reġjun anke l-imsieħba li aħna il-tqajna magħhom madwar 40 darba dawn l-aħħar tiċċur ġifri Il-mod kif qed jitrattaw din il-kwistjoni se ħajja pjuttost eh, eh, mhux b'mod professjonali qegħdin jagħmlu hekk. Però l-priorità tagħna li jkollna miżuri f'posthom li jkunu effiċjenti u li jistgħu jissalvagwardjaw l-ispeċi. U minn barra l-ispeċi hemm ukoll kwistjoni ta' biodiversità li rridu nħdu konsiderazzjoni mhux biss dwar il-ħemsert nitkellmu, nitkellmu dwar il-biodiversità. Il-slide li intom tistgħu taraw fuq l-iskrin bħalissa Nixtieq ngħidilkom li hawnhekk għandha għandna dimensjoni oħra li Franza tajjeb li tispjega għandna żoni urbani, il-żoni homor huma żoni fejn huma miftuħ għal kostruzzjoni. Tistgħu taraw ir-rabta bejn il-popolazzjoni ta' nofsinhar u dawk ta' tramuntana u tistgħu taraw li din ir-rabta tispiċċa jekk l-Istat Franċiż jimxi quddiem bil-proġett tiegħu ġifri il-distretti lokali u l-communes ikomplu eh, jizviluppaw b'mod indipendenti f'dak il-każ. Allura l-kontinuità tispiċċa tintem u l-popolazzjoni prezenti hija diġa' żgħira għandna 400 individwi ġifri fuq livell ġenetiku. Aħna hawnhekk għandna mistoqsijiet kbar rigward dan il-proġett. Grazzi tassew jgħid il-President Hawn xi kollega li jixtieq li l-petizzjoni tixtieq tibqa' miftuħa, ħanħallu din il-petizzjoni miftuħa l ura kintom taqblu nixtiequ nitolbu l-awtorità Franċiża biex tipprovdinna aktar informazzjoni dwar din il-kwistjoni u la darba nkunu rċevejna l-informazzjoni nkun nistgħu niltaqgħu nitkellmu mill-ġid fuq din il-kwistjoni. Taqblu? Tajjeb wisq. Mela, Għalhekk jiena nissuġġerixxi sa li ngħaddu għal petizzjoni li jmiss, però bil Ftehim ta'kom, mela komment mis-segretarjat. Mela, tepli niftakru għanna petizjoniet mill-Irlanda unek u l-kollegi tan Irlandizi palissa edin f'kumitat ieħor u x'aktar ħajslu fostna fl axra u nofs. Ġifieri jkun possibbli li forsi nifqu ftit sa l-axra nofs. Mela nissospendu l-laqa u mbagħad niġbru il-petizzjonijiet kollha flimkien. Ġifieri il- petizzjoni li mresqa mill-Irlandiżi. Mela nifqu u nieħdu pawza, u nieħdu pawza sal-10 nofs eżis kollegi. mbagħad il-kollegi tagħna jkunu waslu fostna u bekk inkunu nistgħu inkomplu bil-laqa. Is-Sinjura Oken. Tajjeb inti taqbel li nkomplu fl-10 nofs u nieħdu pawza? Mela, aħna qed nistennew il-kollegi tagħna Irlandiżi u jiltaqgħu magħna hawnhekk fl-10 nofs. Mela, Niltaqgħu flura fl-10 nofs, Reluăm lucrările comisiei. Mela, nerġaw nibdew bil-ħidma tagħna. Eżis sinjuri. Mela, il-punt li misfuq l-aġenda tagħna huwa punt 15, petizzjoni 161 tal-2006 miss sur Dan Brennan u din il-petizzjoni għandha x'taqsam mal-tniġis Kilkenny fl-Irlanda. U dan din it-tniġis qed jiġi esperjenzat mill-bdiewa li jrabbu l-bejjem. Eżis membri nirringrazzjakom tal-istedina tagħkom illum jiena jisimni Dan Brennan, jiena bidwi li għandi agrikoltura fil-Kilkenny u reġun irsaq din il-petizzjoni kien minħabba l-fat li l-bejjem kienu qegħdin jikbru taħt il-medja u fil-fat eh, qed imutu żgħar. Aħna kellna l-telf ta' 20% u anki l-agrikoltura tagħna ġiet eh, kellha kien hemm impatt qawwi fuq il-bidja tagħna ħafna inkitbu ħafna itri l awtoritajiet Irlandiżi u l-aħħar rapport li sar fuq il fuq il-impriża fil-fatt sar mill-Università ta' University College Dublin u fil-fatt hemm raġunijiet ta' tniġġis li qed iwassal dan l-impatt fuq il-bejjem tagħna. Fl-2012 aħna morna ma' riċerkaturi u dawn għalunna li ma kienux konxi li din l-industrija kienet edha toħroġ eh, sustanzi tossiċi minna. Minn mindu qalqet l-industrija fil il-bidja tagħna tiebet. Aħna kellna wkoll is-sit rapport min-naħa tal-bidja u ir-rapport xorta waħda għal kemm kien eh, kien imniġġes il-rapport kien eh, kellu ħafna eh, zbalji fih dan xorta ġin ippubblikat. Grazzi tassew, aħna unek għanna xi rappresentanti mill-Ministeru Agrikolu tal-Irlanda u nixtieq nagħti l-kelma lis-Sur Mako Shelda. Grazzi tassel, Signor President. Jiena nixtieq nirringrazzjak u l-komitat tagħkom tal-li permettejtu l-autoritajt Irlandi sabiex jitkellmu fissem l-autoritajt li jinvestigaw din il-kwistjoni fil-impriża ta' Sur Dan Brennan. Jiena il-Viċi President tal-Dipartiment tal- eh, dan il-Ministeru fil-fat fil-naħatijaj għandi Sur O'Brien li huwa Program Manager fuq l-Aġenzija ta' Protezzjoni għall-Ambjent u fuq il-naħatijaj tal-Lemin għandi Sur Simon Moore li huwa eh, jaħdem fil-qasam eh, tal-epidemiologija fil-University College Dublin u dan huwa fil-fatt parti mill dawk li marru fuq l-impriża biex jaraw u jinvestigaw din il-problema. L-kwistjoni li nixtieq indirizza għalix għajmu numru ta' kwistjonijiet fil-qatt ta' qabel Ma partikolari, Sinja President, nixtieq nwieġbu l-kwistjonijiet li tqajmu lill-mistoqsijiet lill-Ministeru eh, agrikolu fl-2010 fejn l-implementazzjoni tal direttiva tal-prevenzjoni u l-kontroll ta' tniġris rigward l-armored brick f'din l-industrija jider li kienem livelli oli ta' kadmium oli fuq fl-impriża agrikola u is-sinjur Simon Codnitni talbuna biex nattendu din il-laqa għax intom edin tajdu kol li din il-livello li ta' kadmju fil-impriża ta' Dembren kienet minħabba din l-industrija. U nix nagħtikom sommarju tal l-investigazzjoni li saret fuq il-razzet ta' Sur Dan Brennan. Unbat ser nindirizza l kwisjon tal kadmiju Is-Sur Brennan għajjem ħafna mistoqsijiet rigward l-emissjonijiet ta' kadmium f'din l-industrija u saru kol investigazzjonijiet epidemioloġi u kol dan ir-rigward. Nixtieq ngħid ukoll li sejbiet tal-awtoritajiet kompetenti ħarsu doj lejn dawn il-kwistjonijiet ser ukoll jgħinukom biex tevalwaw din il-petizzjoni partikolari. Mela, biex natikom ideja ta' kif l-investigazzjonijiet isiru fl-Irlanda, il-problemi ta' produzzjoni kif qal dan ġew murija l-na fl-2002 meta aħna bdejna ninvestigaw e, e, x'inhu jiġri anke fil laboratori tagħna kien hemm investigazzjonijiet ta' sikwit u l-emissjonijiet minn din l-industrija kienu qed jaqdu rwol fil-fattibilità ta' dak li kienet jiġri fil-impriża agrikola ta' Sur Brennan u kien hemm kwistjonijiet ukoll marbuta ma' t-nġis kien hemm protokoll li jiġi implementat fl 2004 sabiex naraw li jkun hemm kooperazzjoni bejn bejn l-entitajiet differenti li jieħdu ħsieb l-ambjent soċjali. Dan l-entitajiet marbuta mal-ħarsin u anke tas-sajt kif ukoll l-awtoritajiet ta' l-ikel kienu qegħdin jagħtu konsulenza u anki jagħmlu evalwazzjonijiet biex jaraw stħarriġ fuq il-ħamrija x'kienet jiġri. Ehm, L-Aġenzija rigward il-protezzjoni tal-ambjent u anki il-monitoraġġ li sar fuq dak l-emissjonijiet li ħarġu mill-industrija dew juru li fil-fatt kien hemm impatt fuq is-saħħa tal-bniedem u il-Kunsill ehm, f'dak id-distret fil-fatt kellu investigazzjoni kellu rapporti dettaljati fuq dak li kienet isaħ. L-investigazzjoni li saru mill-2004 lawn kienu taħt il-gwida tal-Interagency Group. Ir-rapporti kollha li nħolqu mill-entitajiet individwali huma soġġetti għal peer review intern qabel ma jiġu publikati. Ir-rapport kollettiv ta' dan l-Interagency Group li jagħmel taqsira tas-sejbiet ta' investigazzjonijiet li saru mill- l-aġenziji differenti tal-istat bej il-perjodu tal-2003-2009 ġie publikat fawissu ta' l-2010 dinja taqsira qasira ta' numru ta' rapporti u dokument li suppost għandu jkun ta' jnuna għalikom ukoll. Naf li intom mafussin bil-ħin u indiv rapporti individuali bħal severe report li Simon Moore kien responsabli għalih fih iktar minn 800 paġna, allura kintu ma taqraw xejn iktar nirrakkomandalkom li taqraw it-taqsira li hija biss 12 paġna. Wara li intom tqisu sejbit u l-kontributu li saru mill-investigazzjonijiet, meta tqisu il-konklużjoni tal-Interagency Group ħansemmihom fil-fadda l konklużjoniet ma kienx hemm evidenza li juru li t tniġġis ambjentali wassal għal t-naqista tkabbir tal-bejjem, jew inkella il-kadmium u l-fluoride kienu qed jaffetwaw is-saħħa tal-bejjem. Seta kien hemm fatturi oħra li waslu għal dan il-fattur u kien hemm forsi fatturi oħra u indikaturi oħra li juru li setaw kien hemm kawżi oħra. Il-problema wkoll ġiet illustrata. Il-konklużjoni dwar il-livelli tal-ħamrija il-nutrienti ma kienux daqseg differenti mill-ħamrija li nsibu fuq smoħra fl-Irlanda, ċfer ma kienem xejn ħażin bil-ħart jew bil-ħamrija u servizzi tas saħħa ma identifikawx zieda fil-mart jew xejn differenti fil-saħħa tal-bniedem. Mela, din hija l-istampa ġenerali tax-xogħol kollu li ġar mill-Aġenziji tal-Istat U fl-itri li jena semmejtilkom kienem livelli eccessivi u l-kadmi u nindirizza din il-kwistjoni dinja storja pjuttost komplessa ġifri ifmuni. Il-kadmium kif tafu nsibuh fuq low background levels u dan jista' jola minħabba t-nġis industrijali jwassal għal problemi tas saħħa u anke fil-bejje. Fuq livell joljen il-kedmu jista' jwassal jagħmel effetti tas soċoloġiċi u kif tafu livell joljen tal-kadmium saru missjuba fil-bejjem tas Sur Brennan. Ġifri din hija ħaġa li hija alarmanti, però di mhix vera. L-istorja tal-kadmium hija komplessa. Aħna inizjalment rajna livelli kemm xi aktar olin fil-kadmium fuq din l-impriża fil-kliwi tal-bejjem. U rċevejna kol rapporti mis-sur Krilli li għat fostna l-lum dwar il-livelli tal-kadmium li saru instabu fil- fil-sitta toħra u kien hemm raġuni oħra għal dan. Dawn ma kienux sinifikattivi jew waslu għal aktar investigazzjonijiet. Għalhekk aħna ġejna mitluba li nagħmlu din it-tfittxija u din saret minħabba studju fl-2007 u kien hemm tliet investigazzjoni separati. Fl-ewwel darba madwar 203.000 kampjun ta' dem ittieħdu mill-agrikoltu mill-impriża agrikola u rajna dejna naraw jekk l-annimali kienu esposti għal kadmium. U analiżi komprensiva fuq il-ħaxix u anki il-ħamrija ittieħdet. Din kienet stħarriċ wiesa ħafna li saret eh, fuq din l-impriża agrikola u il-kliwi ta' ċertu bejjem ukoll ġew analizzati meta dawn it-tidu l-biċċerija u bil-kampjuni tad-dem, il-2300 kampjun tad-dem li ttieħdu pala kampjun ieħor minn dan din is-selezzjoni ittieħdu u ġew proċessati sabiex jaraw it-tip ta' digestion dawn l annimali li kienet ikollhom. Issa l-analiżi, riżultati waslu li 600 minnhom kellhom eh, livell qoli ta' kadmium li ġi rapportat l-1800 oħra jew l-1700 kampjun oħra kellhom livelli normali tal-kadmium. Issa meta ħarisna lejn din id-differenza, għamilna eżaminazzjoni dettaljata u il-riżultat kien li laboratorju għamel żbal. Kienu għamlu żbal u għamlu żbal ta' kontaminazzjoni. U jien għandi l-provi hawnhekk hemm rapport sħiħ fuq u qed jgħid x'ġara. Hemm addendum fil-fatt li jagħtina spjegazzjoni ta' kollox. Iż-żewġ evidenzi li stanatikom u li kien hemm annimali fuq razzet li kienu 70 mil il-bot li kellhom l-istess riżultati. Meta ħna risna li daw riżultati kellhom riżultat pożittiv meta fil-laboratorju ġew ipproċessati, ġifiri fizzatej ta' filgħodu. L-aħħar evidenza kienet li il-laboratorju kommerċjali li jagħmel din l-eżaminazzjoni u ħamel dal izbal għal Iva, aħna għametta għamil għamil għal li għamlu zbal. Allura, meta il-parti, laboratorju li għametta li għamil zbal b'mod publiku, jiffirma il-rapport li għamlu zbal u nista' ngħidilkom li dan il-laboratorju għamel zbal u li dawk il-livelli eċessivi ta' kadmium ma kienu veri. Mela, dawn il-livelli li jinta kedmi, un bat aħna diskutejni jom il-European Food Safety Authority u għalinna biex ninvestigaw aktar. U fil-fat aħna għamilna. Iż-żewġ sħarġit li issemmew fuq il-ħamrija u l-ħaxix ma kellhomx evidenza ta' livelli eċessivi ta' kadmium. Iġifri kieku kien hemm tneġġis li ġej mill-industrija dan ma waqax fuq il-ħaxix jew inkella l-ħamrija. L-aħħar punt li nixtieq nagħmel fuq il-kadmium u li l-aħħar sena, sena li għaddiet aħna minna eh, investigazzjoni fuq l-agrikoltura irlandiża u riżultati u rew il-livelli ta' fuq fil kliwi mill-bejjem ta' Sur Brannan mhumiex differenti mill-25-30% tal-bejjem fl-Irlanda Hemm livelli kemm xejn iktar għoljin ta' kadmium. Dan ir-rapport tressa il-Food Safety Authority fl-Irlanda u dan ser ikun parti wkoll mid-dibattitu fuq il-livelli tal-kadmium fl-Ewropa, però il-punt prinċipali u l-livelli li nstabu. Fil-bqija tal-bejjem fl-Irlanda, ġifri 25%, 30% mhumiex differenti minn dawk tal-bejjem fil-razzett ta' Sur Brennan ċri il-kadmiju miex il-kwistjoni. Zgur. Jena temmejt nat il-kelma li sur Killer Brian sabiex jwieġeb il-mistoqsijiet li tqajmu bil-kwistjoni tal-kilkani u l-industrija li nistab hemmhekk u nagħti il-kelma lill kollega tiegħi. Mela, nixtieq nitkellem dwar il-liċenza tal-industrija u anki l-aġenziji u l-interazzjoni tagħhom fil-din l-investigazzjoni bejn l-aġenziji. L-APA Irlandiża hija huwa grupp statut mill-1993 għandu responsabiltajiet fl-Irlanda għandu l-monitoraċ u rapportaċ fuq il-ħarsin tal-ambjent u għandu responsabiltajiet li jagħmel koordinazzjoni u jipromuovi l-effiċenza ta' reżorsi u anki kontrolla l-effetti ser, l-gassi ta' effett serra u dan jaqa' taħt ir-responsabilità tagħna. Din l-Aġenzija għandha numru ta' regoli definiti marbuta mal liċenzjar l-infurzar ta' attivitajiet industrijali taħt direttiva tal-IPCC. Issa, il-kumpanija Armored Brick u l-kumpanija inizjal ġiet stabilita fl-1968 u saret Armored Brick fl-1988 u din tibni il bricks pratikament. L-attivitajiet naqsu mill-1999 u waqfu f'Diċembru tal-2008. Il-PA tat licenzja l-IPCC fl-2001 skont id-direttiva u anki l-applikazzjoni ta' l-aħjar skont biex jużaw l-aħjar teknika disponibbli. Direttiva tal-IPCC ġi trasposta fl leġislazzjoni irlandiża fi żmien ħarġa din il-liċenzja u l-amenda saret fl-2006 biex tinkludi prevenzjoni l-użu tal-enerġija u kjarifika fuq il-monitoraġġ ta' ċertu metodi bl-inklużjoni ta' flessibilità. Il-licenzja li inatat għal ċertu emissjonijiet u għal ċertu parametri u anki materjal jiġi użat matul il-proċess. Il-limiti, il-valur tal-limitu kellu jara li ma jkunx hemm tniġis ambjentali u anki li jilħaq ċertu standards eh, marbuta mal-ambjent. L-inforzar ta' li PA ta' din l-industrija ta' armored brick kella ispezzjonijiet fuq il-post monitoraċ u anki audits ambientali u kull nis kunu jmur anki fuq il-post biex jagħmlu eżaminazzjonijiet. L-IPA ġiet konsidrata, eh, ġiet kontattjata f'Marzu tal-2003 minħabba il-kwistjonijiet marbuta mal-Mart tal-bejjem minħabba fl-agrikoltur fil-bidja ta' Sur Dan Brennan l-investigazzjoni tal-IPA xeħtu l-attenzjoni fuq kondizjoni atmosferiċi u impatti fuq il-kwalità tal-arja u anki tniġis possibli u depoziti fuq l-art agrikola. Il- tniġis prinċipali minn huwa il-fluoride li ħareġ minn din l-industrija armored brick li ġiet maħruġa waqt il- Meta jaħarqu t-tafalsa biex ikunu jistgħu jagħmlu dawn it-tip ta' bricks. Il-proċessar u l-records ta' produzzjoni u materja prima u anki l-modellar ta' dawn il-bricks kif ukoll il-monitoraġġ tal-ħamrija u tal-, -tal ħaxix, ta' siġar, tal-ilma u anki emissjonijiet potenzjali dwar heavy metals u dioxins u HPHs. Mo partikolari brabta mal-kedmium u kol. Il-materja prima ġit ġit eh, ġit evalwata biex jaraw kemm huma livelli ta' kedmium fihom. Il-monitoraġġ tal-emissjonijiet fil-kadmium saru mill-2004 sal-2005 u l-riżultati tal-monitoraġġ tal-2004 ma kienux konsistenti mal-riżultati tal-medja li kienet 5.5 milligrammi. Din kienet it-tip ta' emissjonijiet li għandha tiġi eżaminata mill ġiet eżaminata mill-manifattura tal-ħġieġ. U l-evalwazzjoni li saru fl-2005 ma murewx livell eċċessiv ta' kadmium li pija sa' għamlu kol tip ta' modellar fuq eh, diskrezzjoni tal-kadmium u u livelli tal-kadmium u kol fil-trap. Pero ma kienx hemm impatt eh, li ħareġ mill-emissjoni tal-kadmium minn din l-industrija. U ma kellhomx jaqsmu ma' riżultati li ntlaħqu fl-2004 l-analiżi li saru fuq il-ħamrija u l-ħaxix laħqu l-ammonti li kienu mistennija. L-IPA konkludiet li l-emissjoniet tal-kemedju tal tal-kedmiju minn din industrija armored brick ma wassalx għal impatt fuq il-bejjem jew fuq il-bidja agrikola tal-madwar. Kien hemm ukoll panel ta' esperti bl-inklużjoni tal-Aġenzija Ambientali tal-Renju Unit entitajiet oħra fl-Irlanda biex jagħmlu peer review ta' l-operazzjonijiet tal-Industrija Armored Brick. Il-proġett jinkludi wkoll żjarat fuq il-post kif ukoll reviżjoni tal-infurzar u anke applikazzjoni tal-liċenzji. Ir-reviżjoni sabet ukoll li din l-industrija kien qed iżomma l-aħjar prassi respondiet mal-ewwel dwar impatti possibbli u anki għamlet eh, xogħol iffukat biex tipprova tnaqqas l-emissjonijiet mill-industrija tagħha. Il-konklużjonijiet mill-investigazzjoni tal-IPA huma insibu taqsira tagħha fl-Interagency Report fuq l-investigazzjonijiet ta' mar tal-annimali fuq il-post u dawn jinkludu kif diġa stqarrejna r-riżultati ta' investigazzjonijiet fuq l-annimali u ambjent u daw ma sabbux eh, li tniġġis eh, fl-arja waslu kellhom impatt fuq il-bejjem tal-lokal. U laqas li livelli ta' fluoride ma kellhom impatt fuq dawn l-annimali, grazzi. Uh, Madam Chair, I, uh, wish... Grazzi. Grazzi, żewġ kwistjonijiet. L-ewwel kwistjoni għandha x'taqsam mal-approċċ li aħna nużaw sabiex nevalwaw il-provi u um, dwar il-fabrika mbagħad li kontribuxiet għal problemi. Il-ħidma tagħna u nixtieq nagħmel referenza għal rapport tal-2009 inkludiet xi riċerka primarja imma l-maġġoranza kienet kellha x'taqsam mal-assembleja u l-evalwazzjoni ta' data kollha disponibbli. Studjajna 15 il-studju dawn li kienu disponibbli xi wħud minnhom aħna għamilnihom xut il-gvern irlandiż umbat xogħol indipendenti, umbat kien hemm analiżi wkoll ta' appoġġ. Umbat il-kwistjoni l-prinċipali provajna aħna nwiġbu għalija kien hemm provi sabiex jappoġġaw dawn l-ipotezi ipotezi li kellhom x'jaqsmu mar-razzett, il-ġestjoni, nutrizzjoni ġenetika, il-tassib dwar is-saħħa tal-annimali u ipotezi li ma kenux speċifiċi, ġifieri Eh, deficienzi u tniġġis ambientali u l-mistoqsija kienet li din l-ipotesi partikolari tista' tispjega l-problema eh, li dan faċċa kull ipotezi u d-data kollha li kienet disponibbli relevanti għal dan l-ipotezi ġiet evalwata eh, bl-isfond ta' kriterju internazzjonali bl Hill u dawn huma adegwati sabiex nippruvaw nifmu u nevalwaw u naraw jekk hemm raġuni li tista' ukoll tkun marbuta ma' dawn l-ipotezi. Mbagħad il-punt li jmiss huwa l-punt li huwa importanti għal kumitat. Hekk kif il-każijiet isiru kompressi u hekk kif hemm iktar dis, data disponibbli iva jista' jkun hemm nuqqas ta' ċertezza dwar il-konklużjonijiet għax xi data tappoġġa u xi data ma tappoġġax dawn l-ipotezi. Għalhekk l-approċċ li aħna ħadna ekwivalenti għall-approċċ li tieħed vizavi il-tibdil klimatiku u kwistjonijiet oħrajn fejn hemm il-potenzjal għal nuqqas ta' ċertezza li nistudjaw evidenza skont il-pis tal-prova. Ġifieri għandna skala minn 0 sa' 10, 0 tfisser li m'hemmx evidenza li tappoġġa din l-ipotezi u għaxra tfisser li jemmem lebda dubju li l-ipotezi waħda vera jekk inti eh, ikollok ħamsa dan huwa ekwivalenti għal każ ċivili u disa każ kriminali. ġifiri mingħajr dubju raġonevoli. U fil-ħidma tagħna aħna edna li l-pista l-prova ħamsa skont il-bilanċa probabilitajiet għalhekk din kienet il-metodoloġija li aħna użajna issa nixtieq indur għal possibilità li il-fabrika tkun kawża jew li kontribwixxi għal din il-performance vera baxxa li dan kellu bil-baqar u aħna kellna informazzjoni minn għaxar sorsi differenti. L-ewwel kella xtaqsam mal-ġrajiet, eh, fabrika miftuħa, fabrika magħluqa, erba studji ġenerali, xuħut mill-EPA, xuħut minn xjenzati indipendenti, kienem u koll erba studji fuq il-flaring u tlieta fuq il-kadmium. U b'dawn l-ipotezi aħna bdejna bi skor ta' żero, ġifiri memx provi li appoġġaw l-ipotezi u mbagħad bdejna nistudjaw l-evidenza kollha u dwar il-fabriki u l-kawza potenzjali spiċajna aħna bi skor ta' xi tnejn jew tlieta. Tnejn ġifiet tfisser possibbli tlieta plawzibbli b'xi evidenza u dan huwa bażat fuq id-data li kienet disponibbli għalina f'nofs l-2009 ġifiri fi klim ieħor kien hemm evidenza vera dajfa li l fabrika kienet tikkontribwixxi u dan ma wasalx għal ħamsa jiena semmej dan kien il-limitu massimu li konna tnużaw u fil-maġġoranza ta' dawn il-10 studji ma kienx hemm evidenza li kienet tappoġġa l-ipotezi. Umbagħad dwar l-interpretazzjoni tagħna tad-dejta li għandha x-xaqsam ma' meta l-fabrika kienet miftuħa u mbagħad magħluqa. U nixtieq nfakkarkom li l-ħidma tagħna għandha x'taqsam mal-interpretazzjoni tagħna f'nofs l-fejn 2009 kemm se nitkellem dwar iktar periodi iktar tard bejn l-2003-2008 il-fabrika ġiet magħluqa għal żewġ perjodi eh, pjuttost aqsra ġifiri eh, fil-bidu tal-2007 fil-bidu tal-2008. Umbat waqt lelu iva l-performance tal-animali kien tajjeb imma l-problema li għanna din il-problema waħda sporadika u l-performance kien tajjeb ukoll tal-annimali waqt meta din il-fabrika kienet miftuħa għalhekk skont din, din l-evidenza ftit li inti tista' tiġbed mill-osservazzjoni qed nitkellem dwar li l-fabrika tikkontribwixxi għal din il-problema. Napprezzaw aħna li kienet importanti li nkejlu il-performance tal-animali meta inalqet il-fabrika l-ftit fl-2008 kemm il-darba aħna affrajna għajnuna lil dan sabiex dan isir imma dejjem ċaħat din, din l-offerta. Il-data fuq il-ħalib imma li eh, ġiet irreġistrata konkludiet li hemm eh, kien hemm żieda fil-vitamini imma m'għandniex dejta dwar ir-rati ta' tkabbir tal-annimali imma għandna xi informazzjoni fuq eh, il-friħ tal-baqar ehm, fuq l-oġġiel Eh, ftit informazzjoni biss. Ma nistax jiena nikkommenta fuq id-data tal-2010, 11 u 12 m'għandi jiena data. L-aħħar kumment tiegħi Iva, din eh, id-data ġifiri fuq il-perjod ta' żmien ġifiri xirġi meta l-fabrika tkun magħluqa u miftuħa. Mela kif kien poviziva, ma naħsibx li weħed tista vera tafas fuq il-pista prova u eh, Ta'ti eh, skor ta' ħamsa jew iktar. Se jkun hemm bżonn ta' iktar provi weħeda, jiġifieri din id-data fuq pabrika eh, miftuħa meluqa ma tikkontrollax l-affarijiet l-oħra li setaw inbidlu f'din il-lokalità waqt dan il-perjodu ta' bejn ħamsa u 10 snin. Nkontinware daw kuvuntu l-komis. Grazzi ħafna. Issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lill-Kummissjoni Ewropea sabiex tikkummenta. Sorry, Mr. Sheridan Dadum Xiridan. Eh, Madam Chair, I wish... Signora Chair, nishtiq neħu minuta oħra jekk tippermetti li dejjem sabiex niprofa nagħti naqra ordni inti smaj differenzi ta' opinjonijiet dwar l-interpretazzjoni ta' dawn is-sejbiet li il-grupp tal-interaġenzija dana organizza inti fil litra tal-istadina etla li l-opinjoni tal-maġġoranza li l-etniġis tal-fabrika l-kawza tal-problema inti qed l-lum li l-evidenza ma taboċax din l-opinjoni imma inti tweġiba li għamil disponibli jek nistanajt tweġiba li inti għandek pala osservaturi neutrali mhux senġifiċi li tippruvaw tanalizzaw li tirreferu dan rapport il-Kummissjoni Ewropea mod speċifiku eh, inti qed titlob li dawn eh, jimorru minn DG Stranko għal esperti pal per eżempju il-Joint Research Council jew l-EFSA. L-autoritajiet irlandiżi u dawk li jiksbu dawn ir-rapporti lesti li jiddiskutu ma dawn il-korpi tal-esperti u b'dan il-mod il-Kumitat tal-Petizzjonijiet se jkollu opinjoni indipendenti tal-esperti għalibek kun jista jasal konklużjonijiet tiegħu fuq din il-kwistjoni ferm komplessa nixtieq nirrekomanda dan l-approċċ nixtieq nirringrazzjakom tal-li kont smajtuna. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil min ressa il-petizzjoni. Jekk forsi jixtieq jgħaddi xi kummenti addizzjonali. Grazzi ħafna. Iva xi punti addizzjonali fuq il-kwistjonijiet li tqajmu mid-dipartiment. Iva jiena ma naħsibx li l-EPA kienu trasparenti biżiet fuq il-livelli tal-emissjonijiet tal kadmijum li huma rreġistraw mill-fabrika. Għatan smajt xi ħaffarijiet smajt xi ħaġa dwar il-ħġieġ, ir-realtà li fl-2004 l-EPA sabu 24 gramma għal kull er ta' kadmium li iġifiri 160 darba iktar mill-limitu permess ta' ħafna minn dawn il kien Kienem 24 gramma reġistrati imma il-livell adattat u permess huwa 0.5 milligrammi. Ġifiri dwar Eh, li smajtu li kien hemm li ma seta affetwa il-bejjem ta' dan dan huwa inkorrett huma tkellmu wkoll dwar id-dem iva dwar il-kampjuni dawn ġew kontaminati mill-kadmium xi 210 minnhom ġew kontaminati u dawn sabuhom fil-laboratorju. Imma qabel ma dawn ġew kontaminati sabuhom li l-kampjuni eh, ta' dan id-dem kellhom xi 200 parti għal kull bil-jun u eh, fil-bnedmin l-ammont permess huwa 10 qabel ehm, il-ġajja sabu 200 mbagħad f'Diċembru huma sabu annimal bi 400 partijiet għal kull miljun ta' kadbiem fid-dem, iġifiri ma naħsibx li eh, mid-depozizjoni li smajtu mid-Departiment tal-Agrikultura ma naħsibx li l-informazzjoni kienet ċara. Iva sabu eh, livelli eh, possibli tossiċi ta' kadmium fil-dem. U għalek irridu naraw kif 250 kampjun ġew kontaminati bi kadmium fi laboratorju abrufat. Kadmium inti ovvjament ma jkunx ek fil-laboratorju faċli s-sibuħ imma daw l-affarijiet seħħaw waqt li huma kienet jikkontrollaw l-affarijiet u kien hemm ġajja oħra żewġ kampjuni sparixxew ebu ir-riċerkaturi ħadu kampjuni xarrejn wara u dawn qatt ma ġew eżaminati għax tilfuhom il-kampjuni kollha mill-razzett intilfu. Il-Kummissjoni ħatajdilkom li il-fabrika kienet eh, iva tikkonforma konforma eh, se titkellem dwar evalwazzjoni indipendenti dwar kif ġiet immexxija din il-fabrika u għamlu ħafna ħidma fuq li naqsu l-emissjonijiet imma ma għalu l li din il-ħidma saret bi monitor online tal-fluoride li kellu kalibrazzjoni ħażina sabiex ikun hemm żball ta' tnejn kull darba, allura dawn kienu qed jgħidu li aħna tibna l-emissjon il leveli ta' emissjonijiet imma u l-EPA mbagħad uh, intervjenu u għaru li jixtiequ independentament jiverifikaw il-monitor tal-fluoride u dan kienet jagħti livelli ħżina l-aħħar tliet snin u dan kienet per eżempju jirċivi 21 imma kienet jgħid li huwa 10 u ma naħsibx li dawn l-affarijiet ħarġu mill-preżentazzjoni. Għalhekk forsi nista' nalaqgħu. Normal fi foska normal fi fost e, sa daw. Grazie ħafna. Jiena Suppost kelli natik id-debattitu fl-aħħar ta' debattitu imma se nati di l-mikrofonu li tini eh, persuna li esqet il-petenzjoni mela fuq li għal Michael Sheridan huwa għali jħarġu erba konklużjonijiet mill-rapport eh, ta' bejn l-aġenziji u semmen l-investigazzjoni traviste li nklog mm, godit u għal meta il-ħamrija fil-razzet diffiċli tiġi affilwata l-status ta' nutrienti mhux daqshekk differenti mill-livelli tal-Irlanda kollha, imma il-prattiki ma kienux differenti ħafna mill-irsiet fl-Irlanda, jiġifieri l-prattiki eh, ma kienux eh, responsabbli prattiki ta' dan. Huwa qal ukoll li l-investigazzjoni tal-eżekutiv tal-saħħa ma identifikaw xi żieda ta' xi mart fil-bnedmin jew xi patterns differenti tal-mart fiż-żona l-eżekuttiv ta' servizzi ta' saħa għatma zar, il-razzet għatma intervista l-familja u għatma kiseb ir-rekords mediċi ta' dan u l-familja tiegħu. Grazzi. Ma jdorix unu dintre petizjonar se kuvuntul? Da. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni jekk les eh, nimxu għall kummissjoni Sinjura Kummissjoni jekk permettili dejjem. Eh, il-President tajt li se ngħaddu l-mikrofonu lill-Kummissjoni u mbagħad eh, nagħtik il-mikrofonu wara. Thank you, Madam Chair. Um, I will talk a little bit. Grazzi ħafna, jiena se nitkellem ftit dwar l-investigazzjoni li wetqet il-Kummissjoni vizavi il-fabrika tal-BRICS u il-performance ta' din il-fabrika jekk eh, inqabluha mal-direttiva dwar it-nġis tal-1996. Din id-direttiva li għanda abbreviazzjoni IPCC tirrekjedi li l-installazzjonijiet li jaqgħu taħt l-ambitu jimplementaw l-aħjar tekniċi possibbli u disponibbli sabiex jipremwevju u jipprevenu u jimminimizzaw l-emissjonijiet direttiva tkopri firxa spettru ta' industri inkluż eh, il-dawk li manifatturaw ċeramika u inkluż f'dan il-każ partikolari l-fabrika ta' dawn il-bricks. Qed nitkellmu dwarha Issa, il-Kommissjoni zaret u attendiet il komitat tal-Petizzjonijiet fuq għata ekkużinijiet biex titkellem fuq eh, sejbiet taħu u għall-aħjar li niprofa nati taqsira ta' sejbiet tagħna tal-evalwazzjoni tagħna tal-permess u d-dejta tal-monitoraċ li aħna rċevejna sissa sal-lum il-ġurnata. L-ewwel tqabili aħna għamilna ovvjament bejn il-kondizjoni ta' permess għal din il-fabrika tal-brik u dak li aħna se nirrikonexxu fuq il-livell Ewropew iġifiri li tkun l-aħjar, iġifiri li għanda xaqsam ma laħjar aħjar tekniċi possibli, u għalek għal dik ir-raġuni aħna għanna dokument ta' referenza tal-aħjar tekniċi eh, possibli, bref. U eh, f'dan id-dokument hemm l-emissjonijiet tipiċi li inti qed tistenna li ħassi permess tal-applikazzjoni tal-aħjar tekniċi possibbli disponibli għalek użajna dan il-dokument u il-permess u dak li sibna meta għabbilna l-affarijiet li l-permessi ġeneralment kienu b'konformità ma dan il-WAT u eh, dan u kolġi indikat li dan il-komitat. Umbat il-round eh, ta' wara ta' investigazzjonijiet kien bazat fuq id-data ta' monitoraċ u ma' qablu id-data ta' monitoraċ provduta mal-kondizjoni tal-permess u dak li instab fl-aħħar investigazzjoni reċenti li kienem waqt l-2001 u 2006 xi ksur ta' kondizjonijiet tal-li jem fil-permess. Dawn għandhom xaqsma l-emissjonijiet tal-fluorides kien hemm ksur fuq 10 okkażjonijiet chlorides erba, particulates żewġ okkażjonijiet u ossiġeni tal- kubrit eh, okkażjoni waħda, umbat ġew ident, skużawni tan-nitrogenu fuq eh, okkażjoni waħda umbat dawn ġew investigati dan il-ksur investigat u jiena naqraw il-permess u meta kol rajna kol ma kienx hemm konformità mal-permess u l-attizjonijiet li jittieħdu mill-awtoritajiet Irlandiżi dak li ma nistgħux aħna nidentifikaw taħt id-direttiva IPCC eh, ksur ta' din id-direttiva.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 għabazzi tal-informazzjoni li aħna għavvejl um, riċevejna li ma jkunx hemm konformità hemm miktub mbagħad konsiderazzjoni oħra li għandna nżommu dimajnejna li direttiva tal-IPCC daħlet fis-seħħ fl-Unjoni Ewropea mill-30 ta' Ottubru tal-2007. Alexa nalaqaw. În continuare voi da cuvântul doamnei Prendergast. Nixtieq ngħaddi l-mikrofonu li sinjora Plant Vass. Iva, grazie ħafna Sinjora Ċer, jiena naħseb il-bżonn li nsibu soluzzjoni ovvja l kulħadd u kienem ħafna taħwit, konfuzjoni brabta ma' data xjentifika u brabta ma' rapporti differenti li ħarġu minn qatt eh, ta' autoritajiet irlandiżi. U sinjura ċer jiena nixtieq nitlob li inti tressaq din il-petizzjoni flimkien ma' data xjentifika kollha mirġbura u rapporti li saru lil eh, Joint Research Council ħalli bekk ikun hemm evalwazzjoni indipendenti ta' l-evidenza li nġabret sissa jiena nessepp li mingħajr din eh, l-opinjoni indipendenti se tkun tkun different, diffiċli ħafna għalina pala MEPs li naslu għal konklużjoni bi bazi soda brabta ma' din il pozizjoni Grazzi ħafna Sinjor Chair. Nkontinwara Grazzi ħafna nixtieq issa din mikrofonu lis-Sinjura McGuinness. Grazzi ħafna President eh, kif eh, tafjina ma din dinniex membru ta' kumitat eh, ma kont membru meta' Sur Brennan l ġi kellimna u vera ta' sfortuna li din il-petizzjoni ila hawnhekk għal dan il-perjodu twil ta' żmien mingħajr soluzzjoni u aħna vera nixtiequ nissimpatizzaw mal eh, Sur Brandon u l komitati li u jappoġġaw sabiex jipprova jsib soluzzjoni għal din il-problema. Minkejja il-negativita ħarġu żewġ aspetti minn mill-lum vera nixtiequ nilqaw li għall-ewwel darba għandna rappreżentanti mill-Istat Membru sabiex jagħtu huma deskrizzjoni tal-miżuri u l-isforzi li jittieħdu sissa fuq dan il-każ. Jiena naħseb li dan il-punt nixtiequ aħna nilqawh u nilqaw kol il-fatt li s-sitwazzjoni tiebet fir-razzett fuq dan ir razzet u jiena nixtieq nirrepeti dak li jiena diġà qed l-aħħar darbi li ltqajna fil-petizzjonijiet Għanna bżon aħna li konna intervjent xentifiku tistaw intkom tisimaw iva miż-żewġ naħat li nemx ftajim anka fuq eh, xuħut mill-konklużjonijiet li jintlaħqu mir-rapporti xjentifiċi fil-Irlanda hemm ħafna nuqqas taqbil fuq il-kwistjoni tal-kadmien Eh, specialment minħabba l-istoria fuq il kontanimazzjoni u kieku il-Kommissjoni kommentatu forsi jistaw jikommentaw fuq il-proposta ta' Sur Sheridan li dan il-punt jiġi mressa l-JRC u forsi xi korpiħor sabiex dan il-komitat jina ta' kull opportunita' eh, jistudja din l-evidenza kollha kemm jusa biex ikun jista' jagħti ukoll direttjan nixtieq il-Kummissjoni tikkommenta fuq din il-proposta u ukoll nisma fuq eh, dak li jaħseb Dan Brennan dwar din il-proposta u xuwa eh, peress li ħas li ma mm, ħadd ma kienet jisimgħu fl-istat membru tiegħu dan resa l-petizzjoni tiegħu lill-Unjoni Ewropea nixtieq nisma' il-perspettiva ta' Dan Brennan fuq din il-kwistjoni għax nett nitkellmu hawnhekk dwar ċittadin jekk il-petitioner dak li ressa il-petizzjoni les li għamelek jekk l-istat membru jkun les li jagħti l-informazzjoni kollha li kopera bisieħu jekk hemm korp li għandu rizorsi li jagħmel din il-ħidma jiena naħseb li dina l-aħjar rotta l-aħjar direzzjoni li nistgħu nieħdu sabiex naslu għal konklużjoni jiena naħseb li din il-konklużjoni aħna nilqawha. Kien hemm problema. Nafu li kien hemm problema jekk ngħidu li hemm ħafna raġunijiet, iva, forsi dan huwa l-każ imma dan mhux qed jgħin lil minn ressa il-petizzjoni u dak li qed nipprovaw nagħmlu hawnhekk għalhekk forsi nistgħu nisimgħu minn il-Kummissjoni dwar din il-proposta jiena naħseb li Sur Brennan għandu jiġi mitlub jagħti l-opinjoni tiegħu dwar din il-proposta sabiex naraw jekk hu se jista' jappoġġa din il-proposta u jekk hemm xi problemi hemm involuti. Grazzi ħafna. Grazie. Eh, thank you very much. Firstly, I would say that... Uh, L-ewwel net nixtieq ngħid li m'għandi l-ebda interess personali dwar dan għaliex hija barra mill-kostituenza tiegħi u għalhekk ħanara mill-punt di vista tal-petizzjonant u l-pożizzjoni tiegħu. Biex inkun ġust, huwa tajjeb li jkollna żewġ naħat hawnhekk dalodu mhix qed nifhem eżattament għala l-istat ma kienx rappresentat qabel u forsi hemm talima li nistgħu nieħdu għal petizzjonijiet iktar il qudiem flok noqogħdu ntawlu l-affarijiet. Kien ikun tajjeb li kieku kienu preżenti mill-bidunet biex nisimgħu iż-żewġ naħat tal-qampina. Issa mhux hawnhekk ma rridux noqogħdu naraw minn ponta subaħ lejmin hija hija kwistjoni li nsibu soluzzjoni. Għalhekk qed nara l-punt di vista tal-Istat Eh, għamlu l-xol tagħhom skont l-obligi statutorju tagħhom, eċetera, u dwar it-qabbil tal-evidenza madwar irtsiset oħrajn, eċetera, forsi ħassow li l-evidenza ma kienx konklusiva. Fl-istess ħin li nisma li kien hemm żball fil-laboratorju u li xi kampjuni ebu u li dik tajt li sfortunatament nammettuha iżda seħħet mill-punt di vista ta' individwu b'każ bħal dan, dan ovvjament ser ixekkel il-fiduċa fil-validità tal-laboratorju. F'sitwazzjonijiet bħal din bħal dan ħafna drabi l-Aġenzija tal-Istat tajt għamel żball u ser impatti għalih. Iżda jekk ċittadin jew eh, razzett jagħmel żball jista' jkollu sanzjonijiet ħorox Mill-punt vista ta' Dan Brennan, jekk natu ħarsa lejn dak li seħ dan ir-razzett, kien loġiku li nassumu li kellux xi rabta mal-fabrika tal-Briks. Jekk hemmx evidenza jew le għal dan, xorta waħda waslet għal trauma għal Dan Brennan u kellu obbligu mill-punt vista tiegħu li jimxi lejn petizzjoni u jipprova jġib soluzzjoni li sfortunatament għadha ma waslit sissa u biex minn tal-inqas ikollu kumpens jekk din kienet il-pożizzjoni. U għalhekk jiena naħseb li jiena jidher li din hija xi ħaġa eċċezzjonali ta' darba biss jiena il-kollegi McGuinness u Prendergast naħseb li l-Kunsill Konġunta Riċerka jista' jitaħasar dan u għalhekk jagħmel rakkomandazzjoni Iżda il-pis tal-prova m'għandix tkun fuq spallejn il-petizzjonant. L-elementi juru li ċertament kellu każ u jekk il-każ kien b'saħħtu u jekk bata, fil-fatt bata, bil-bosta kemm emozjonalment kif ukoll finanzjarjament, imbagħad għandu jirċivja allura kumpens minn xi entità jew oħra, jew l-Istat, jew l-Kummissjoni, jew l-Assigurazzjoni, ikun min ikun. Jekk poġġu ruħkom fil-pozizjoni tiegħu fis-sitwazzjoni għadda minna hu meta jidri l xaġa ġabħaldina l bejjem tiegħek tagħlaq fabbrika sitwazzjoni titjib din hija konklużjoni loġika li jaħseb Sur Brennan u naħseb li għandna nħarsu leha bis-simpatija kollha tagħna. Grazzi. Mr. Walsh, you have the floor. Jekk jogħġbok. Grazzi, signora President. Jiena naħseb li hemm problema enormi hawnhekk. Kien ovvju għalija mill-bidunet ta' dan il-każ u kont involut mill-qrib għal xar snin issa fuq dan il-każ. Biex narraf lil kumitat nixtieq ngħid li razzett jiena eh, eh, u għandu eh, jiena għandi razzett fil viċinanza tal-bizwit ir-razzett ta' Sur Brennan kien hemm il-konklużjonijiet u l-investigazzjonijiet u l-istħarriġ tal-IPA u l-evidenza u l-riżultati kienu żbaljati kompletament. mil punt di vista tiegħi mill-bidunet din l-investigazzjoni kienet mill-bidunet li turi tipprova turi li Dan Brennan kien xi bidwi ħażin li kienet juża prassi ħażina. Iktar mill-li jsibu l-problema dwar il- problema li qed nissur Brennan, provaw jgħidu li hemm problemi dwar kif eh, jagħmel x-xogħol tiegħu, l-agrikoltura, eċetera. Jiena lest nappoġġa li Dan Brennan huwa bidwi verament ħawti li jagħmel xogħlu tajjeb u naħseb li il-membri hawnhekk nixtieqhom jiċċekkjaw dan il-fatt. U aħna mhux lesti li nħalluh waħdu f'din il-kwistjoni l aġenzija tal-Istat kull ma għamlu provaw jitfaw it-tajnu jifxklu l-affarijiet u jagħmlu b'satan fir-roti. Iżda nixtiequ li jkun hemm iktar fatti li jiġu meqjusa affarijiet li ġraw waħedhom. L-użu pereżempju tal-metalli tqal, livelli oli, olin li nstabu fil-razzett u ma jistax jiġu ignorati minn darba l-oħra xaħat mill kelliema qal illum li l-produzzjoni majnat mill-1999 u waqfet għal kollox l-2008. Hawnhekk kulħadd jaf li jafat fl-istorja hawnhekk li kien hemm boom fil-bini fl-Irlanda. Intom taħsbu li l-produzzjoni f'dan l-impjant naqas mill-1999 sal-2007? Jien nista' ngħidilkom fiċ-ċar u rajtu bajnejja stess li l-produzzjoni żdiedet bil-bosta kienu jaħdmu 24 sija kull-jum f'dan f'ċertu periodi u xorta waħda l-produzzjoni għaddeja b'bażi ta' kuljum. Il-produzzjoni majnat iva fl-2007 meta kien hemm il-kriżi finanzjarja, il-produzzjoni waqfet għal kollox fl-2008 meta l-kriżi finanzjarja laqtitna fl-laħam il-ħaj fl-Irlanda, iżda jiena naħseb li rajna f'żewġ cranes fl-skyline ta' Dublin meta konna sejrin lejn l-aeroport u kienet xi ħaġa ta' staġib għaliex x'kien hemm żmien meta kien hemm mijiet ta' cranes fl-imoddi. Il-produzzjoni ma waqfitx mill-1999 sal-2007, il-produzzjoni żdiedet u l-problemi fir-razzet żdiedu f'dan il-perjodu. Tistaw żuru l-razzett illum taraw il-bejjem kemm r rendiment tagħhom kemm tib il-tibet il-produzzjoni, eċetera. Għalhekk jiena naqbel maċ-ċaħda ta' Sur Brennan li ma jaċċettax li l-awtoritajiet jqogħdu jiġu investigaw u jinjoraw il-fatti li qegħdin fil-beraħ u ma tixkun għami biex tarom. U għalhekk ilhom jilabu b'dawn il-fatti għal dawn l-aħħar 10 snin jieħdu kampjuni ta' dem kull ġimatejn, jiżnuhom, jagħmlu alf differenti, provaw diti differenti għal bejjem biex jgħidu li dem Brennan huwa bidwi ħażin. Naqbel li eh, dem Brennan ma, ma approvax li jkun hemm iktar eh, starriċ minna tal-autoritajiet. Kien hemm xi ħaġa li kienet tattaffetwa għal bejjem fl-modi u issa mhux qed taffet minn dun għalqet il-fabrika tal-Bricks. M'hemmx għalfej tkun espert fis-siġar biex tkun taf sfond fl-2003-2004 li kien hemm xi ħaġa li qed taffetwa l-siġar. Iżżur il-razzjet tal-lum taraw is-siġar jikbru tajbin u l-fabrika ilha ngħin għalqet issa dawn l-aħħar erba' snin. Meta nistemaw xi stqarrijiet tal-kontributuri llum jgħidu li ma kien hemm l-ebda evidenza ċara jew ma kien hemm l-ebda evidenza xejn dwar rati baxxi ta' tkabbir. Hija inaċċettabbli mlaqas temmenha li nies professjonisti jagħmlu stqarrijiet bħal dawn għandi data disponibbli, għandi lista sħiħa ta' kampjuni, eluf ta' kampjuni ta' dem li juru dak li qal il-petizzjonant li il-livelli huma eċċessivi meta mqabbelin mal-livelli permissibbli. Qabel ma kien hemm l-ebda kontaminazzjoni ta' kedmium li seta' tseħħet fil-laboratorju u anke wara li kien hemm kontaminazzjoni possibbli fil-laboratorju. Palma qal il-mexxej id-deputat mexxej, dan huwa laboratorju approvat wara kollox u ngħidu li kampjuni ebu stat membru tal-Unjoni Ewropea u palli kieku ġara xejn din mhix aċċettabbli jiena bħala bidwi u b'den Brennan bħala bidwi kieku kelli nagħmel żbalji bħal dawn fl-attivitajiet tagħna tal-bidja ma konna nirċivu fuq affarijiet per eżempju tal-pagamenti waħdenin jew fuq l-attività tagħna, konna nirċivu multi kbar minħabba non-konformità, u għalek fejn hija l-ġustizzja għal bidwi individwali bħal Dembrenin li kull marit jagħmel huwa l-attivitajiet tiegħu ta' kuljum u bata ares ħabba dan. Mhux eluf ta' euro iżda mijiet ta' eluf ta' euro f'dawn l-aħħar 10-15 sena li kienet jiġru dal affarijiet fil-razzett tiegħu. Ma nafx wisq dwar il-JRC li ġi propost bħala entità llum jew l-entitajiet l-oħra naf l-EFSA, l-Aġenzija Ewropea ta' Sigurtà tal-Ikel. Iżda xi ħaġa li għandna ninsistu fuqha hija li den u nies professjonisti li kienu qed jgħinuh għandhom input xieraq u għandhom ikollhom input xieraq fil-kwalinkwa deliberazzjonijiet li jkun hemm fil-investigazzjonijiet li ser iseħħu għax naħseb li ser idu morru l-livell iktar il-qoddim f'dan l-istadju. Ma ta' sens li nqogħdu niġu hawnhekk iktar mingħajr ma jkun hemm xi progress f'dan l-qasam kollu, f'din il-kwistjoni kollha. Jiena naħseb li r rapport li tfassal li konvenjentement injora ħafna fatti irrid jiġi irtirat. Għaliex hija insult sħiħ għal Dan Brennan u l-familja tiegħu li nies professjonisti joqogħdu hemm bil-qiegħda jsaħnu sġu joqogħdu jgħidu l-fatti skont huma kif huma u jinjoraw il-fatti vera kif huma u għalhekk anke fir rigward it-talba tal-Kummissarju li kienet titkellem dwar il-fatti sal-2006 kellu tarif sal-2008 u 2009. U jidher li l-Kummissjoni qed tinjora dawn il-fatti wkoll. Grazzi ħafna. Daw kuvuntu l-domnej Miranda. Grazie President l-Onorevoli Miranda. Grazzi, President. Mhux każ iżolat huwa eżemplari. Jiena ġej minn pajjiż li produċi l-ħalib bħall-Irlanda u ta' sikwit l-amministrazzjonijiet ma jagħtux l-informazzjoni meħtieġa meta ikun hemm eh, li nitfaw minnu b'saħħtu fuq naħa u minnu dajje fuq naħa oħra u dan qed narawha kif din il-petizzjoni hemm kull raġuni li nappoġġaw, l-ewwel netem in-nuqqas ta' trasparenza sħiħa, il-fatt li l-provi ma ġewx meqjusa, l-iżbalji li seħħu, l-istudji li ġew magħmula minn riċerkaturi parzjali fejn kien hemm proposta ta' ħafna MPs li hija raġonevoli u anke l-fattur uman. Għaddew sitt snin. U dan huwa perjodu twil wisq għal eh, kumpanija jew razzett jew kumpanija agrikola anke fir rigward is-saħħa tal-bejjem pereżempju stess, meta qed ngħidu li l-firmatarju stess għandu jforni l-provi. L-aħħar tweġiba ta' 26 ta' Ottubru fejn qed ikun hemm nuqqasijiet eh, minħabba l lotja ta' permessi skont il-Kommissjoni, hawnhekk irridu nidħlu aktar fid-dettall għax din ir-raġuni mhix valida waħda. Aħna nħossu li d-direttivi meta jridu jiġu rispettati mill-istati membri iridu jiġu implementati skont il-kriterji kollha u mir-rapport qed naraw li dan ma seħħx. Punt ieħor fir-rigward ir-rappreżentanti tal-Gvern Irlandiż. Qed jagħmlu referenza għal nuqqas ta' minerali fil-dieta tal-bejjem, nuqqas tal-provi, il-mart normali, eccetera. Ma min jistabilixxi li marda hija normali għal bejjem? jekk mhux il-bidwi stess li jgħix u jaħdem ma' dawn l-annimali, jgħix magħhom lejlu nar. Jiena naħseb li dawn huma stqarrijiet parzjali u għandhom interess tagħhom. Hemm bżonn li jkun hemm neutralità u għalhekk hemm bżonn li naqblu fuq din il-petizzjoni. Grazzi, Sinjora Miranda. L-Onorevoli Vertman. Grazzi ħafna. L-ewwel net bħala introduzzjoni jiena nixtieq ngħid li jiena ġej minn ġeja mill-Awstrija, għandna ħafna muntanji, ħafna bidja, u llum qed nitkellmu dwar il-metalli tqal u l-elementi varji tagħhom u li qed nitkellmu fuq dan bħalli kieku xejn hija xokkanti. Meta kont għadni tifla, kelli sitt snin, seba' snin, konna nitkellmu dwar l-impatti ta' materjali u metalli fuq l-annimali u fuq il-bejjem. Kien diġa hemm dak iż-żmien u lek mhix ta' saġib jien għandi nappoġġa l-petizzjonant. Dak li għandna bżonn huwa entità investigazzjoni trasparenta u miftuħa. Hija xokkanti li fil dan iż-żmien fl-Ewropa qatt fadlilna dawn il-kwistjonijiet li għadhom miftuħa. Mhix aċċettabbli din hija l-qagħda korrenti hemm il-kwistjoni tar-rimbors tal-ispejjeż għall petizzjonant qed jieħu ħsieb l-impriża tiegħu, l-agrikoltura tiegħu Ma nifhimx wis dwar l-irtizet personalment iżda nifhem minn dak li qalu kellima qabli li dan huwa bidwi li għamel xogħlu tajjeb u għanna nieħdu nota ta' dan. Huwa jħossib l-annimali tiegħu li jrabbi, jħossib ix-xogħol tiegħu x'qed jiġri fuq ir-razzett tiegħu, nafu membri tal-familja tiegħu u aħna nafu l-membri tal-familja tagħna u jaf il membri tal-razzett tiegħu jaf xinu tajjeb għal bejjem tiegħu meta jkunu morda, x'inhu tajjeb għalihom xal fiħdu, etc. Il-kwistjoni li qed niddiskutu din diġejja problema u għalhekk ejja norganizzaw investigazzjoni indipendenti, rimborsa l-ispejjeż xi ħaġa importanti, għandna nagħmluha u għandna nħallu din il-petizzjoni miftuħa. Jien nixtieq li tibqa' miftuħa sakemm ikonna l-fatti kollha u kjarifika sħiħa tal-fatti kollha nishtiq li l-affarijiet ikunu ċari tondi għaliex ma niċċettax li jiġi xi ħadd ieħor jagħmel kommenti oħrajn fuq dan. Grazzi. Grazzi. Nerġaw nduru l-rappresentant tal-Kummissjoni, is-Sur Andre. I think um, in terms of providing a response, the response is really with regards to a... Din it-weġiba tiħu direzzjoni biex nikonna entità oħra indipendenti u ninsab f'diffikultà dwar dak li nista nimpenja ruħi jew ma nimpenjax ruħi bħala kummissjoni bħalissa, naħseb li hija xi ħaġa li nistgħu nistħarġu, iżda diffiċli li nagħmlu impenn sod dwar liema aġenzija, liema reviżjoni, liema kummissjon, liema parti mill-kummissjoni ser tirrevedi din il-petizzjoni. Il-petizzjonant stess, ir-rappreżentant tiegħu, qed jgħid li hemm xewqa biex ikun hemm xi forma ta' investigazzjoni li għandha seħħ din hija fukat iktar fuq l-informazzjoni fuq livelli ta' kadmiju, fuq l-bejjem stess, iktar milli il-fabrika tal-bricks stess. As I say, in terms of making a commitment, in terms of... Fir rigward l-impenn, rridu naraw kif din ħammexu għal qoddim, naħseb li fil-kompitu tijaw tijaj semmek nistana, sa nistax immur oltre hekk. Daw cuvântul acum petiționarilor, cine mai are ceva da adăugat se ia... Grazie, ħafna il-petizjonanti għandkom xaġa xizidu jekk jogħġobkom. I just want to bring... Microphone. Sorry. I'm, I'm yeah, sorry, thank, thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Jiena xtaqt eh, nerġa nixħet lenti fuq dak li seħawek. Eja ma ninsawx xġara dwar il-bejjem. ħafna bejjem kienu tibatu u lan sħiħ tal-investigazzjoni tal-awtoritajiet kienet li jippruvaw juru li l-kawża ta' dan kienet l-industrija tal-BRICS. Membri ta' dan il-komitat żaru il-razzett raw id-batija li kienu għaddejjem minnhom il-bejjem fuq dan ir-razzett raw bajnejhom stess il-membri u r-rakkomandazzjoni ta' dawn ir-rapporti kollha mill-awtoritajiet bażikament kull jgħidu li mhix il-fabrika mela daqshekk aħna tlaqna. Il-fattu li dawn il-bejjem tħallu waħedhom ibatu u meta lawn l-awtoritajiet telqu l-annimali xorta kienu għadhom qed ibatu. L-fabrika issa inalqet u nirringrazzjaw l-alla li l-produzzjoni fuq dan ir-razzett tiebed u tiebed bil-bosta. Iżda kien avveniment straordinarju fej l-awtoritajiet jiġu Mikrofon għal-kallim. Because you don't push the micro. Is on? Okay. Yeah. Can you hear me now? Tistaw tismawni issa? Skużawni? Nħala hawn iżda dak li nixtieq ngħid fl-aħħar huwa li jekk investigazzjoni indipendenti ser isseħ, waħda xjentifika, jekk joġobkom eh, permettu li l-tarif kollu jasal il din l-entità għaliex hemm tarif sħiħ li ġie ignorat u tħalla barra minn dawn ir-rapporti li għamlu l-awtoritajiet. Dan huwa importanti ħafna u hemm bżonn li nentuhom titwila. Grazzi. I, just possibly um, like to ask Nixtieq nistaqsel il-Kummissjoni Wara l-aħħar laqa aħna batnilhom dokumenti ta' l-EPA ta' ċess pubbliku fuq l-emissjonijiet mill-fabrika tal-Bricks sakemm inalqet f'Ottubru tal-2000 u 8 f'Diċembru fil-fatt. L-aħħar avveniment ta' monitoraġġ kien f'Ottubru. F'Novembru tal-2000 u 7 u ottubru tal-2008 tajnijom informazzjoni li turi ksur multiplu ta' non konformità b'emissjonijiet tal-fluorides. U għal xi raġuni jew oħra fit-tweġiba tagħhom il-kumitat kull ma waslu hija d-dejta sal-2006. Il-leġiżlazzjoni l-ġdida daħlet biss fl-2007 tajnijom ksur f'Novembru tal-2007 u Ottubru 2008. Għala ma ndirizzawx dawn il-ksur multiplu hawnhekk. Qed nitkellmu dwar 380 avvenimenta ta' fejn 307 kienu fi ksur ta' emissjonijiet tal-fluorides. Personalment jiena bat din l-informazzjoni lil rappresentant tal-Kummissjoni u kelli l-informazzjoni mill-aċċess pubbliku ta' dokumenti tal-IPA. Hemm xi ħaġa li għaddejja hawnhekk u donna ma nafux x'qed jiġri hawn.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 Signora McGuinness, għan intervjeni għalix nishtiq nisma Messur Brennan għalix hemm proposta fuq il-kwistjoni tal-konfużjoni xjentifika u t-tilwima li hemm bejn kummissjoni u l-awtoritajiet din tittieħed fuq livell ieħor. U napprezza li hemm kwistjonijiet serji li tqajmu. Iżda nixtieq nitlob l petizzjonant huwa jappoġġa il-viżjoni tal-membri li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa u li nirreferwa lill-iktar entità xjentifika l-iktar xirqa u nittamaw li jkollna xi linji gwida mill kommissjoni propju fuq dan. Aħna eh, nafuħ dan l-Sur Brennan biex ma noqogħdux intawla l-affarijiet għal xejn. Grazzi ħafna. Wara li smajna dan id-dibattitu, jiena nikkonkludi li l potizzjoni ser tinżamm miftuħa u nissuġġerixxi li natu ħarsa lejn id-dokumenti kollha fid-dettall, dokumenti li tresqu miż-żewġ naħat. Rridu niżguraw li ġala darba nkunu analizzajna r-rapporti kollha, il-koordinaturi ta' dan il-kumitat jinġabru flimkien u jieħdu l-aqwa soluzzjoni u deċiżjoni xirqa. Ħanistaqsu wkoll il-Kummissjoni Ewropea sabiex b'mod indipendenti jevalwaw din is-sitwazzjoni anke permezz tal-Kunsill Konġunt ta' Riċerka. Tajab wisq, nimxu l-qoddim issa għal punt numru 16 fuq l-agenda tagħna. Hawnhekk għandna sitt petizzjonijiet kollha għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-asafar tal-passa fl-Italja, Franza, Belġu, Ġermanja, Irlanda il petizzjoni 798 tal-2004, 334 tal-2005, 886 tal-2005, 530 tal-2006, 1091 tal-2007 u 1374 tal-2010. U għalhekk issa ngħaddu l-kelma minnu fih lill petizjonant Jek jogħġbok partea liġi regali belgiene. Missur Jean-Claude Domon. Dan fisem il Soċjetà Reali Belġana Protezzjoni tal-Asafar, LRBPO. Grazzi ħafna, Signora President. Fl-2005 196 persuna firmaw il-petizzjoni tagħna u ħafna minna kienu minn Malta 340 u qed nitolbu li jkun hemm leġiżlazzjoni Ewropea li tiġi implementata, leġiżlazzjoni li tiġi rispettata minn Malta. Iżda mill-2005 kważi xejn ma nbidel, qed nitkellmu dwar perjodu tranzizzjonali għal Malta biex Malta tkun tista' tkun konformi mad direttiva tal-asafar u dan intemm fl-2008. Issa qegħdin fl-2012. L-ewwel rapport fuq l-implementazzjoni tar-rekwiżiti minn dan il-perjodu tranzizzjonali issa qed jintemm, hekk qed jgħidulna iżda l-Kummissjoni għadha ma kisbitx it-test attwali. Min qed niddieħu hawnhekk. Jidher li Malta m'għandha l-ebda intenzjoni jew rieda li ttemm il-massakru il-qtil ta' dawn l-asafar tal-passa. Kull ma tipprovu huwa li jiksbu iktar ħin favorihom biex il-kaċċaturi Maltin ikunu kontenti. Kien hemm qtil ta' safar indiġeni fl-safar iżda anke safar protetti fejn inqatlu l-asafar. L-asafar huma parti mill-wirt komuni tagħna bħal kultura, bħal istorja u għalhekk x'dritt għandu pajjiż li ikasbar id-drittijiet Ewropej biex jeqret din il-ġid komuni u jaqret parti importanti tal-biodiversità tagħna. Il-Soċjetà Reali Belġani għal Protezzjoni tal-Asa faret titlob lill-Kummissjoni Ewropea biex tkun soda ħafna f'din il-kwistjoni u tiżgura li Malta iżżomm mal impenji tagħha. Tħares l-ambjent u tħares l-asafar, grazzi. reprezentant. Grazzi ħafna. Issa naddir kelma l-Sur Peter Cullen mill-Kummissjoni. Grazzi, Signora President. L-ewwel nett nixtieq infakkar il-kwistjoni tal-kaċċa fir-rebbija għal safar tal-passa, aħna nħossu li l-leġizlazzjoni qafas ta' Malta toħloq il-parametri għal eh, eluq tal-kaċċa fil-rebbija u dan huwa pass il qoddim meta mqabbel ma qabel fir rigward il-leġiżlazzjoni tal-safar. Il-Kummissjoni tħossu koll il-leġiżlazzjoni tiżgura għandha tiżgura l-konformità mal-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-2009 li kundannat il-Malta għal kaċċa tar-rebbija mill-2004 sal-2007 kontra id-direttiva tal-asafar tal-Unjoni Ewropea. Fir-rigward il-potenzjal tal-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbija din is-sena, aħna nixtiequ nsegwu mill-qrib din il-kwistjoni u l-Kummissjoni ġiet informata li Malta se segwi ir-regoli proċeduri fuq dan li ġew stabiliti taħt il-leġiżlazzjoni qafas tal-pajis. Huwa minnu li l possibilta li jkun hemm fetuħ limitat tal-staġun tal-kaċċa fir-rebbija ħajġi studijat mir rekomendazzjoni mill-Kumitat ehm, ta' konsulenza xjentifika ta' Malta għal direttiva tal-Asafar. Il-sentenza tal-qorti tal-2009 ħallit il-possibilità li jkun hemm perjodu limitat tal-staġun tal-kaċċa fir-rebbija f'Malta ġala darba jkunu konformi mad direttiva tal-asafar. Għalhekk Malta hija mitluba li tieħu l-miżuri kollha meħtieġa konformi ta' mad-deroga. Il-Kummissjoni tara fil-sforzi biex ittejjeb il-sitwazzjoni fuq il-kaċċa tal-asafar tal-passa huwa veru li hemm lok għal titjib u l-Kummissjoni tistenna li Malta tkompli żid l-infurzar biex tiżgura li ma jkunx hemm eh, kaċċa ta' illegali fir rigward istaġun tal-kaċċa fir-rebbija. Nixtieq ninforma l-Kumitat li l-Kummissjoni nidiet proċedura ta' ksur kontra Malta fir rigward l-lotja ta' derogi u l-insib ta' erba ehm, speċi ta' safar mill-eżizjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea mill-2004 u taħt il-kondizjoni ta' direttiva tal-safar. Wara itra formali maħruġa mill-Kummissjoni sena li għaddiet, Malta nizlet din id-deroga għal speċi waħda li ġiet permessa li tkun ikkaċċata s-sena li għaddiet. Aħna rridu li l kondizjoni kollha jkunu eh, rispettati mid-direttiva tal-asafar u għalhekk fi frar din is-sena komplejna il-proċedura ta' ksur minn opinjoni reġjonata minn artiklu 285 tal-ħidma tal-Unjoni Ewropea u trattat konċernat. Nixtieq infakkar il-Kumitat li l-Kummissjoni ħajkompli jsegwi mill-qrib is-sitwazzjoni f'Malta u naraw jekk Malta u tieħu miżuri biżejjed biex ikunu konformi mal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea għal protezzjoni tal-asafar fil-selvaġġ. Grazzi. Grazzi. Grazie ħafna. Għawn xi talbiet għal-kelma. Is-Sinjura Miranda. Grazie ħafna, President. Il-grupp tagħna jixtieq għal din il-petizzjoni tibqa' miftuħa mingħajr ebda dubju hemm proċedura li nfetħet mill-Kummissjoni huwa ċar li għadha ma solvitx. Barra minn hekk, direttivi Ewropej fuq il-biodiversità hemm il-kwistjoni tal-implementazzjoni ta' dawn id-direttivi għax kien hemm problemi fi stati membri darba wara l-oħra fil-każ ta' Malta huwa ovvju. Min telef għasafa li nqatlu pereżempju fl-2004 mingħajr ebda reperkussjoni u għalhekk iva żommu din il-petizzjoni miftuħa. Grazzi. Il-President, grazzi ħafna. Jekk m'hemm l-ebda talbiet tal-kelma, Mela, allura ser nikkonkludi li dawn il-petizzjonijiet ser jinżammu miftuħa u ser noqogħdu b'sebajnejn fuqhom. Issa naddu għal punt 17 tal-aġenda tagħna. Il-petizzjoni 1518 tal-2008 petizzjoni 997 tal-2007 u petizzjoni 1503 tal-2007. Dawn huma petizzjonijiet li għandhom xjaqsmu mal-protezzjoni tal-asafar fil-Bulgarija. Il-petizjonant għal petizzjoni 1518-2008 qiegħed hawnhekk is-Sinjura Ira Irina Mateva mis-Soċjetà Bulgara għal Protezzjoni tal-Asafar u serettina prezentazzjoni bil-PowerPoint. Bis-slides. Grazzi ħafna, Sinjura President. Sinjuri. Grazzi tal-istedentuni għattini darba u d-dim il-Kumitat tal-Petizzjonijiet Jiena nixtieq nitkellem fil-qosor dwar il-petizzjoni 15-18 mill-2008 u 0997 tal-2007. Nixtieq nippreżentalkom aħbarijiet tajbin fuq dawn iż-żewġ petizzjonijiet. Iżda sfortunatament ma nistax hekk. Għaliex? Għaliex is-sitwazzjoni kurrenti u l-qada kurrenti f'dawn iż-żewġ petizzjonijiet mhux qed titjib u f'ċertu każijiet qed mur saħansitra l-lar. Brabta mal dizinjazzjoni ta' siti tal-Artura 2000 għalla safar, nixtieq ngħid li xorta waħda għadna ma' dizenjajniex eh, zoni protetti eh, ħafna minnhom huma parti mill-Kosta blaxi, u dawn huma siti li huma trattati mill-Kummissjoni bħala li kieku huma diġà diżenjati iżda fil-fatti mhumiex diżenjati skont il-liġi Bulgara. Barra minn hekk għatanna żoni protetti li għadhom mhux diżenjati bisħiħ minħabba raġunijiet ekonomiċi. Waħda minn dawn iż-żewġ żoni hija rila li tinsab fil-beach ta' Bulgarija. Hemm ħafna proġetti ta' ski resorts u siti ħorwa Kaliakra fil-Grigal tal-Bulgarija minħabba żvilupp ta' turbini tar-riħ f'dan ir-reġun. Għan dwar dan iktar tard. Madanakollu kien hemm sforzi li għamilna aħna stess u anke mill-Kummissjoni Ewropea Iżda għal dawn iż-żewġ siti m'hemm lebda ebda tama li dawn jiġu ddiżenjati jekk ma jittieħdux azzjonijiet impenjattivi f'dan ir-rigward. Brabta mal-Kaljakra, l-żona protetta u l-petizzjoni 15-18 nixtieq ngħid li fi snin reċenti l-iżvilupp tal-turbini fir-rieħ fid-Dobruġe qed isiru iktar u iktar intensivi u sissa għandna b'total 3900 39.218 turbina tar-riħ. Dawn ġew approvati u l-kostruzzjoni ta' dawn it-turbini tar-riħ għaddejja malajr ħafna u fl-aħħar xhur kien hemm l-approvazzjoni ta' dawn it-turbini tar-riħ li kompli tkun dejjem aktar imħaffa. U dan l-iżvilupp kollu f'partijiet żgħar ħafna fil-Bulgarija f'dan iż-żona ġeografika ta' Dubrovroġe hemm ħafna irda ta' speċi, speċjalment dawk li jpassu u la safar huma l-iktar li jbatu. Hemm ħafna li huma perikolati fuq livell dinji u popolazzjoni sħiħa ta' din ispeċi tistrieħ għax-xitwa f'din il-parti ta' Dubreġa u fil-fatt parti mill-popolazzjoni dinija stess ta' ċerti speċi ta' safar. U il-bini ta' turbini ta' rieħ fil-lijaka diġa fissru ħsara għall-speċi għalix l-speċi eh, l abitat fejn jieklu dawn l-safar fej jisibu l-ikel tagħhom qed jinqeret u qed naraw li l-wiz madux jasal fil-Bulgarija fil-territorju fej kienu jiklu qabel f'Kaliakra u żoni tagħhom saħan sitret jintilfu. Barra minn hekk xar ilu biss rajna li l-proġett ta' turbini tar rif Kaliakra SPA ġi rapportat mill-gvern bħala suċċess kbir li dan musser jinbina xejn Iżda da ma kienx il-każ u l-kostruzzjoni mbdiet u ser eh, timbena f'din il żona li semmejt. Barra minn hekk, il-tkabbir ta' turbini tar rieħ f'din il żona qed jibdew jeddu postijiet oħra li huma l-iktar partijiet importanti għal uh, wiz red breasted goose mod partikolari li passi hemmhekk u jistriħa x-xitwa dawn f'Marzu kien hemm approvazzjoni mill-Gvern għal dawn il-kostruzzjonijiet u ħarġu permessi wkoll għall-implementazzjoni preliminari sabiex bekk jevitaw kwalinkwa proċeduri ta' konformità u anki kontra l-interess pubbliku ta' l-argumenti tagħhom li għaw mixim dawn il-proġetti. Għalhekk dan ir-rigward Aħna nistaqsu li jkun hemm reazzjoni immedjata li trid tkun malajr kemm jista' jkun għaliex inkella nistgħu nitelfu dawn is-siti għalla safar darba l dejjem U nitolbu biex dawn is-siti ta' rila u kaljakra jiġu dizenjati misħiħ bħala natura l-fejn malajr kemm jista' jkun u l-proċeduri ta' ksur minħabba dizenjazzjoni inadegwata għandha tenata priorità minnu fih u li nimxu għall-opinjoni raġonata. Aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea tagħmel dan u nitolbu l-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex jgħin u iħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea sabiex iġelu l-Gvern Bulgaru ikun konformi ma' direttiva tal-Asafar. Grazzi tal-attenzjoni. Din partea eh, Comisiei Europene dau cuvântul doamnei Penceva. Grazzi tassew, nagħti l kelma lis sinjura Binċeva, il-Kummissjoni Ewropea. Aħna fil-fatt nafu l-problema bil-ħatra tal-postijiet ta' Natura 2000 u nixin ringrazzja l dik li resqet il-petizzjoni tal-informazzjoni kollha resqitilna u anki nista' nirringrazzjahom għall-attitudni mġiba proattivi u anki tal-li Eh, tawna ħafna informazzjoni rigward din il-missjoni dwar l-arfin fil-postijiet fil-Bulgarija. Nixtieq ukoll ngħid li l-Kummissjoni Ewropea eh, da dialogu attiv ma' ċittadini differenti u anki mal-NGOs u rċevejna aktar informazzjoni u kol fuq il-kwistjonijiet relevanti. Aħna għadin għanna dialogu attiv ma l-autoritajt nazjonali u għetni tolbu għam dejjem informazzjoni dwar il-ħatra tal-zoni ta' protezzjoni jew l autorizzazzjoniet għall-izvilup ta' proġetti ekonomiċi. Pero barra minnek il-Komissjoni Ewropea u kol għettiħu l-mizuri neċessarji eh, provduti mill-trattati tal-Unjoni Ewropea rigward il-ħatra u anki l-protezzjoni effettiva tal-zoni għal-protezzjoni dak li għandu x'jaqsam mal-ħatra tal- zoni għal protezzjoni xinnajt ukoll li bħala riżultat ta' dan dialogu attiv u anke bħala riżultat tal-ksur, proċeduri ta' ksur, ittieħdu passi li f'Mejju fil-fatt tal-2011 l-autoritajiet nazzjonali ħadu deċiżjoni għall-estensjoni tal-protezzjoni speċjali dawk li huma l-aktar zoni importanti fil-Bulgarija u dawn iż-żoni protetti għandhom aktar milli minn 244,000 ettaru. U fil fad din il- il-ħatra, din il-din il-, din il protezzjoni ta' din iż-żona estiża qed tagħmel ħafna ġid, qed wasal ħafna ġid u hemm ukoll marbuta kwistjonijiet tal aktar diskussjonijiet mal-awtoritajiet nazzjonali waqt il-bidu tax-xar ta' Mejju għal protezzjoni ta' żona ta' Kalija kra nixtieq ninforma ninforma lil kumitat tal-petizzjonijiet li l-kwistjonijiet ġew indirizzati itra informali l autoritajt bulgari f'Settembru tal-2011 u din din l-itra ta' notifika qed u wkoll il-protezzjoni speċjali ta' Kalliakra u anki l-impatt għal numru ta' żviluppi ta' proġett ta' żviluppi imsemmija wkoll minn dik li resqet il-petizzjoni. Palissa din qed tiġi evalwata minn kemm is-servizz tal-Kummissjoni u nixir l- lil dik li tressa il-petizzjoni l komitat li servizzi tal-Kommissjoni ser jkomplu jagħmlu monitoraġġ din is-sitwazzjoni u jekk ikun neċessarju aktar azzjoni ser tittieħed skont it-trattat tal-artiklu 258 sabiex wieħed jipproteġi il dan il-natura ta' valur li nsibu fil-Bulgarija. Grazzi. Grazzi tassewna tul kelma l-Miranda. Iva, naħseb li għatajp li n-intervjeni f'dan il-kas, Signor President. Jekk ħadd iktar mhux ser jitkellem f'dan l-istadju. Dan għaliex huwa importanti li min qed il petizzjoni eh, jinduna li aħna nappoġġ għal dak li qed issir, anke għal dak li qed issir fil-pajjiż tiegħi. Fil-pajjiż tiegħi huma hemm bżonn li huma protetti Pero xi drabi qasbis huma rispettati u xi drabi wkoll il-gvern jimplementa qasam jew żona ta' protetta u dan jisseħ normalment meta jkun hemm ksur ta' dispożizzjonijiet, hemmhekk biss tieħed azzjoni, allura dawn iż-żoni iva għandhom ikunu protetti bidritt u mhux sempliċement la darba ikun eh, sfida in-nuqqas ta' protezzjoni teżisti u dan din hija kwistjoni verament importanti u li iġġelni nappoġġa din il-petizzjoni. Il-gvern tal-Bulgarija għalhekk irid jieħu azzjoni, rritiħu jieħu azzjoni fuq din il-kwistjoni ta' żoni protetti u anki jarħares li japproċċa l-Kummissjoni u l-mod kif qiegħda tagħmel monitoraċ ta' dawn il- il-turbini tarri li għedin jihdu post zona rurali U għalhekk importanti li nħallu din il-petizzjoni miftuħa u natu appoġġ kemm jista' jkun. Grazzi tassew. Grazzi tassew. F'dan id-dibattitu għalhekk aħna rridu nżommu il-petizzjoni miftuħa. Il-Kumitat tal-Petizzjonijiet ser iżomruha ġornat kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea u nagħmlu l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum li hija il-petizzjoni l il petizzjoni 1444-2011 mis-Sinjura Joanna Swob li għandha x'taqsam mal-kummerċ tal-prodotti mil foki Mela, hawnhekk ħajkonna preżentazzjoni minn interessa il-petizzjoni, mis-Sinjura Joanna Swob. Mela, nistennew għal ftit sekondi. you. Um, on behalf of... Fissem il-Human Society International issa l-lum aktar minn 20.000 ċittadin fost l-Unjoni Ewropea firmaw din il-petizzjoni sissa u nixtieq nirringrazzja fil-fatt li signora Badescu għal din l-opportunità sabiex nindirizza din il-kinumitat rigward il-petizzjoni tagħna fuq il- dan il ftajim u kif ukoll il-kummerċ tal-prodotti mill-foki F'Mejju tal-2009 l-Parlament Ewropew ivvota favur maġġoranza biex ikun hemm projbizzjoni fuq il-kummerċ tal-prodotti mill-foki. Dan eh, ġara minħabba 20 ta' snin tħassib dwar il-kummerċ tal-prodotti mill-foki. Nixi u kol najt il-komitat eh, ideja għalfejn il-prodotti tal-foki ġew i projbiti. Mela, għandi bżon assistenza teknika. Iva tajb wis? Mela. Dak li xiqnu norikom issa huwa futiċ qasir mill-kaċċa għal foki tas sena li għaddiet u il-Kanada tajt li il- kaċċa għal foki hija regolata u umana. Il-footage ġej mill-til tal-foki minħa tal-Kanada. U qed nurukom kif ir-regolamenti fil-Kanada mhumiex adegwati biex indirizzaw in-natura inumana tal- tal-foki u turi u kol kif il-Kanada qed tonqos milli tkun konformi mal-liġijiet li jeżistu għalhekk dawn il-foki żgħar qegħdin jiġu marbutin mal ma bas bsaten tal-ħadit u jiġu imkaxkra fis-silġ. Dawn il-foki jiġu sparati u jitħallew is-sofru sa kemm imutu jisparaw fuqhom bla doċ u dan ovvjament ibatu ħafna, pero ħafna eluf ta' foki fil-fat għaddew minn din il- minn dan id-destin fil-fat 8000 il-foka ġew maqtula meta qabla ma 350.000 foka 3 snin qabel. Il-qtil tal-foki qed ikompli u anki din il-kaċċa barbaruża qed kompli però grazzi għal proibizzjoni tal-Unjoni Ewropea din il-kaċċa naqqas. Ta' din is-sena fil-lejliet tal-kaċċa l foki hemm dubji kbar jekk il-Kanada jistawx fil-fatt jixtru dawn il-ġilda il tal-foki u forsi qed nissottovalutaw il-fatt li l-Kanada kienet imdejqa bil-proibizzjoni tal-Unjoni Ewropea wara ħafna xhur huma għamlu talba għal biex kun hemm panel ta' disgwit fil-WTO u fl-2011 akkużaw li il-leġizlazzjoni jena konsistenti mir regoli ta' WTO fil-kummerċ tal-prodotti tal-foki u din għandha terġa' tiġi kif kienet. Aħna l petizjoni dawk li għetin u l-petizzjoni qegħdin ngħidu li din l-isfida hija attakk diretta fuq il-valuri malori ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea u il- dawk li d deċizjoni d-mod edukratiċi, memx dubju li l-avukati tal-Kommissjoni ser iżommu pozizjoni rigorużi meta jinqala dan il-kas fil-WTO, pero madana kollu għal-kem aħna pala ċittadini tal-Unjoni Ewropea mħasba dwar din kwistjoni idi il-Kommissjoni palissa il negozja Eh, kummerċ ħiles, stejn ta' kummerċ ħiles mal-Kanada minar ma' tirtira l-sfida taħat ta' WTO eh, pala waħda mill-kondizjonijiet. Għalek, hija inaċċettabli li jiġi eh, maqbul dan il-ftej meta fl-istess waqt il-Kanada tagħmel dak kollu tista' biex timmina id-dritt tal-Unjoni Ewropea biex tiddetermina b'mod demokratiku li ma prodotti għandha tagħmel kummerċ fih. Ġbri hawnhekk hawn kwistjonijiet sensitivi u morali. Għalkemm għandna kontenti li l- Mozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew ta' ġunju ta' sena li ġiet ġibdet l-attenzjoni li sfida ta' WTO tmur kontra relazzjoni ta' kummerċ u tista' tirriskja f'tejm ieħor. Aħna kuntenti b'dan, però il-kwistjoni tal-foki edha xorta taqla ħafna problemi u kulħadd jaf li din teżisti, però donnu ħadd lest li jindirizza. U dan għaliex b'din il-petizzjoni ħna tinħeġġi l-Parlament Ewropew biex jiddefendi il leġislazzjoni tiegħu stess b'mod rigorus u mhux jappoġġa il-ftehim tas-seta dan il-ftehim u waqt li tkun qed timmina dan il-ftehim tagħhom stess għalek hawnhekk għaw il-kredibilità tal-Parlament Ewropew fejn iċ-ċittadini. Jekk il-Parlament ma jżomx u ma jippruvax eh, jisalva u jħares il-leġizlazzjoni tiegħu stess dak il-każ eh, ħajitlef il-kredibilità ta' ħafna miċ-ċittadini, anke il-fiduċja fil-proċess politiku. Aħna kif pala ċittadini nistaw nafdaw li l-Parlament Ewropew jekk laqas biss jiddefendi leġizlazzjoni stess li joħloq. Speċjalment jekk jaqbel ma tip ta' kummerċ li jmur kontra il-valuri morali tagħna mingħajr ratifikazzjoni tal-Trattat tal-Lisbona il- il-Parlament jista' eh, iżomma leġislazzjoni tiegħu aħna nħeġġu li jagħmel dan. Grazzi tassew għal din il-preżentazzjoni. Issa nixtieq nagħti l-kelma l-Kummissjoni. Grazzi tassew, Signor President, Grazie tassew, dawk li resqu l-petizzjoni. Huwa ġust li il-Kanada fil-fat għamlet talba biex ikunem hemm eh, eh, panel biex jisolvi diskwit fu fi frar tal-2011 u f'Marzu kol l-Norveġja eh, inaqdet palissa għadu għet jifforma dan il-panel, il-panel ser jeżamina fil-fat il bit li tresqu minnaħa tal-Kanada u n-Norveġja u il-Komissjoni tħoss li l-proibizzjoni tal-foki hija konformi ma' regoli tal-WTO u din leġizlazzjoni m'għandix eh, tentattiv protezzjonist anzi qed iwassal għal eh, tassib dwar il-saħħa u anki eh, tresqu tal-bit minna tal-Kanada u tal-Norveġja u allura men kwistjoni diskriminatori. Il-Komissjoni Ewropea ser tiġġielet il-pożizzjoni taħab mod rigorużi f'Ġeniva. Issa rigward il-rabti tal-negozjati ta' kommerċ ma' l-sfida ta' WTO fuq il proibizjoni tal-foki, naħseb li din mhix ħatkun adegwata u mhux ser taffettwa l-interess tal-Unjoni Ewropea fil-fatt anzi tista' tkun kontraproduttiva. Kull membri ta' WTO għandu dritt tal-rikors jekk hu jħoss li drittijiet tiegħu qed jiġu jiġu medda. Il-Kanada resqet lejn il-WTO biex biex tissolvi dan id-disgwit u dan għamlitu b'mod ġustu konformi ma' regoli ta' WTO. Il-raġunament wara dawn id-disgwit u li provdu l-membri eh, b'affas legali biex jizolvu diskwit li jistaw naqsu mill-li jintlaħaftin fil-WTO. Jekk ikun hemm naqas mill-konformità ta' rekomendazzjoni ta' WTO, il-kumpens tal-kummerġ dak il-każ jew inkella sanzjonijiet forma ta' eh, dita ta' dazz, eh, zida ta' dazz jistaw jisegwu issa il-membri ta' WTO bħall unjoni Ewropea qed jagħmlu użu eh, minn dan il-mekkanizmu. Pero wieħed ma jistax jasal dak it-tip ta' manuvra qabel ma jiġu użati il-miżuri kollha l-oħra Għanat niprofaw nofru forum multilaterali sabiex bekk aħna kun nistaw nsolvu disgwit u għahna Eh, nieħdu eh, azzjoni eh, kontra azzjoni multilaterali tista' titgħet minn membri oħrajn. Kien hemm ukoll ftehim bejn il-Kanada u l-Unjoni Ewropea biex jippruvaw jevitaw jaqilbu jew idawru dawn din il-ftim tant importanti xaġa li tista' toħloq irritazzjoni. L-Unjoni Ewropea ma għamliċ kondizjonijiet fuq il-Kanada rigward dan il ftajm ġifir billi twaqqaf jew timponi il-Kanada biex twaqqaf dan il-kummerċ tal-prodotti mill-fok jew il-kaċċa tal-fok istess. Fil-fatt eh, situazzjoni hija eh, ma, ma, ma l-Unjoni Ewropea ma, ma pressjoni fuq il-Kanada projekt dan il-ftejm jiġi konkluż, jekk jiġi implementat, dan ser jwassal u jġib miegħu benefiċċji ekonomiċi kbar żewġ partijiet u jinkludu wkoll kapitli fuq iżvilupp sostenibbli li aħna nħossu fuq il-medda twila ta' żmien ikun utli għal kemm il-Kanada kif ukoll l-Unjoni Ewropea dak li għandu x'jaqsam mal-protezzjoni tal-ambjent. Grazzi.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 il-Kommissjoni donna impotenti f'dan il-kas biex anki tħares lejn ix-xewqat tal-Parlament. Il-Parlament Ewropew esprima rruhu b'mod ċar wera it-ħassib tħijaw f'Mejju tal-2009 u jina diġa tkellimt f'ħafna f'kumitati tal-kummerċu mhux biż dwar il-foki imma anki dwar visa waivers u kwistjonijiet oħra. Allura jina verament imħassef dan il-kas. Il-Kommissjoni donna qed falli li iżomma rrida tal-Parlament. Aħna hawnhekk qegħdin nirriskjaw. Jina fil-fatt se nsiba diffiċli ħafna biex nappoġġa dan tip ta' arranġament. Ekki kif dan l-arranġament dal-fejm sita iċfri li jiġu jużaw l-uffiċċji tal-WTO kontra l-Unjoni Ewropea u jiena naħseb li din hija verament tal-mistħija u nixtieq li il-Kummissjoni tatina tipprovdilna spjegazzjoni bis-sens jew inkella eh, turi u żomma eh, it tassib tagħna. Nagħti il-kelma l-Onorevoli Skinner. Iva, ħna diġa konna involuti fil-passat ma' kwistjoni testa territoriali fil-Kanada u niftakar mod tajb ħafna meta regoli ta' WTO għamlu deċiżjoni fuq l-asbestos, da ma tanċillu ħafna żmien. Fil-fat dik kienet l-unika leġizlazzjoni soċjali li intħarset barra l-uffiċi ta' WTO kif il-fat rajna li din kienet ċaġa li affettwat ħafna il-saħħa tal-bniedem Id-disgwit bejn il-Kommissjoni u l-Kanada għandu u kol jis il-fat li ħafna nis madwar id-dinja u mħazbin dwar l kwistjoni tal-kaċċa tal-foki u anki l-użu tal-ġilda tagħhom. Kif tafu aħna għandi ħafna ċittadini fil-kostituenza tiegħi u madwar l-Unjoni Ewropea li qed jittamaw u għandhom fiduċja eh, fil-Parlament għandhom fiduċa fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li xħadna direzzjoni kif suppost, kif iċ-ċattadini jħossu li għanna nimxu. Jina nista' nifhem il-kwistjonijiet legali ta' WTO, però daw ġew eżaminati diġà ġew ittestjati u pruvati. Però il-kwistjoni ta' flessibilità qabel ma naħna nidħlu fuq diskussjonijiet aktar rigorużi hija xi ħaġa naċċettabbli għax ir-rida tal-Parlament ser titqies donna injorata Allura dan huwa messaġġ lura l-Kummissjoni aħna maħni sodisfatti ma eh, tistawx isserħu fuq dak li diġà għal eh, il-Parlament hemm kwistjonijiet u bażijiet legali għaliex hemm raġunijiet umani biex wieħed jargumenta kontra din il-kaċċa. Jien m'iniex avukat, per nista' ngħidilkom li saru affarijiet fil-Kummissjoni anke jekk qabel kienu jgħidulna li dawn l affarijiet ma jistax isiru fiħdan id-WTO. Grazzi.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 Iva jina naħseb li din il-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa. Għalhekk nissuġġerixxi li nibatu itra l kummissarju dwar il-kummerċ dwar dan il-suġġett partikolari. Ħadd donnu ma jixtieq jitkellem dal-istadju. Aħna temmejna il- punti kollha, però signora Miranda. Mela, skużani tal ħanerġa nitkellem dal stadju istadju però nixtieq inkun naf jekk ikunx possibli li nitolbu l-segretarjat biex inkun nistgħu nitkellmu dwar il-petizzjoni 37. Iġifiri, din il-petizzjoni kellha titressa bħala tweġiba mingħata tal-Kummissjoni sabiex bekk forsi nibdlu l-istatus ta' din il-petizzjoni jkollna diskussjoni fuqa. Grazzi tassew, jina ħat nota ta' dik it-talba. U nixtieq ngħid lis segretarjat dwar it-talba tiegħek ngħidilhom li inti ressaq din il-kwistjoni biex din il-petizzjoni nħalluha miftuħa għandna punt li taw 30 u punt 37 daw ma żewġ petizzjoni li inti semmejt mod partikolari jekk hawn xatt li jixtieq jiftaħ petizzjoni fuq lista B dak il-każ għanda tiġi mitluba. Nirringrazzjakom, nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni tagħkom. Il-laqli mis tkun fl-24 ta' April u din is-sessjoni magħluqa. Nselmu l-kon.